you're right. Uh, it's, better with the microphone. Uh, so I would like to... Iva, l mikrofon għet jaħdem nixen l kulħat, ta' kolla li għawna ċwe għawnek f'dell-awla baħa jkonna diskussjoni, bħetu jħor ta' tletzijat nishtiq informakom li laħtana għet tiġem xandra fuq l-internet, iġifiri e għet tiġi rekordijata permess ta' kameras f'dell-awla u dawk barra din l jistgħu se jkuna. Nixtieq nibda l-ewwel net eh, bl-aġenda, eh, suppost eh, rċevejtu nhar it-tlieta 25 u ma kien hemmx talbiet għal-bidliet. Ma jidher li hemm l-ebda oġġezzjoni qas illum u allura nista' nikkonsidra l-aġenda adottata. Qabel ngħaddi għal punti ġejt informata li rrid namel aħbar eh, fil-fat eh, lebda tibdi sostanzjali, pero eh, nishtiq ngħid li peress li din il-ġema kull kontribuzzjonijiet għal proċeduri leġislattivi li ġejjin mill-parlamenti nazzjonali, opinjonijiet ġustifikati, recent opinions u oħrajn li intom etibatu fil-kamp tal-leġislazzjoni huma possibbli fi sistema interna tal-Parlament Ewropew kif ukoll fuq l-internet. Dan qed ngħidu għalikom kollegi tal-Parlament Nazzjonali biex nafżakom f'din b'din ir-realtà li hija disponibbli minn din il-ġimgħa issa ngħaddi. Għatini punt tal-aġenda dak li aħna nsejħu il-laqa tal-Kumitat Interparlamentari. Did-darba dedikajna din il-laqa għal dispożizzjonijiet ta' trattati, implementazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet brabta mal-Parlamenti Nazzjonali. Għanna rapport ta' inizjattiva imħejjem il-kollegi tagħna ta' l-AFCO responsabli huwa Sur Paolo Rangel, li huwa responsabli tal- mill-grupp eh, għal din il-kwistjoni għannom tal-grupp PPE. Nixtieq ukoll nilqa il-mistiedna tagħna l-membri tal-Parlament Nazzjonali, għandna kollegi eh, li qed jirrappreżentaw disa' qawli eh, minn tmien stati membri differenti. Eh. U għanna wkoll mill-Kummissjoni id-Direttur Sur Enrico Forti illi huwa direttur fil-fatt fi dan il-Kummissjoni Relazzjonijiet ma' istituzzjonijiet oħra fosthom il-Parlament Nazzjonali. Eventwalment nkun qed nistiednu biex jgħidenna kelmtejn ukoll fuq is-soġġett tal-lum. Intom forsi tafu illi għal snin issa aħna norganizzaw din il-laqa mal-Parlament Nazzjonali għafkod diġa et irawem din l-agenda soltu eh, ikonna laqaw lejn eh, novembru fil-ħarifa ġifiri il-sena li għaddiet eh, fl-axar laqaw ġifiri fokajna fuq il-futur tal-Europa u l-lum għanna laqqa straordinarja mal-Parlamenta Nazjonali aħna ħassejna illi huwa fl-interess komuni tagħna li niżviluppaw speċi ta' netwerk ta' parlamentari madwar l-Unjoni biex niskuraw illi fis-sistema politika Ewropea ikun hemm rwol xiera mod li parlament aħna nħossu li il-parlament, eh, ma partikolarment fih dan il-kumitat afko, għanna eh, din eh, dan it-twemmin fi dialogu politiku, ġifiri dialogu bejn il-Parlament Nazjonali, ma' koll bejn il-Parlament Nazjonali u l-Parlament Ewropew, u għalek għanna t-provaw. Intejbu, il-kualita tal-legislazzjoni anke permezz tal-qat tagħna u diskussjonijiet li bħal dawk li nittamaw li konna l-lum. Għal snin u koll ħaddimna fuq id-dimensjoni parlamentari anki eh, ma fil-leġislatura preċedenti kena preċedenti kena żewġ rapporti. L-ewwel wieħed eh, mill-ex eh, president tal-Afko l-ura fl-2014 is-Sur Kazini u l-ura fl 2019 kena wkoll ir-rapport tas-Sur Brok. Dawn l-aħħar sentejn u nofs ta' din il-leġislatura kienu snin intensivi ħafna fejn għamilna ħafna xogħol mal parlamenta Nazzjonali, dialogu eh, mana anke permezz tal-kozek biex intejbu dialogu politiku biex ikun hemm forza politika stabbli u natu li kowsek ukoll valur miżjud biex ngħidlek investejna eh, iktar fuq tal aspett eh, partikolarment Grazzi wkoll għall kollegi eh, ta' Renju Unit. Reċentament diskutejna l-inizjattiva tal-karta l-ħadra, eh, aspetti oħra koll ta' dialogu strutturata, eh, kien hemm numru ta' parlamenti illi huma msebba ma' mhux biss permezz ta' kawża imma wkoll dawk fuq l-affarijiet barranin, il-politika komuni ta' sigurta' u difiza, dialogu illi biex ngħidek imur li l-in mill-aspetti Ewropej nafu illi ċittadini jemnu illi jekk tinħoloq din ir-rabta bejn il-Parlament Nazzjonali u l-Parlament Ewropew dan kollu jista' jwassal biex kulħadd jifhem iktar x'inhi l-Ewropa. Fi diskussjoni fejn eh, Sur Ranger ħaj informana iktar fid-dettall, dwar dan ir-rapport ta' inizjattiva ħan nisimaw qed nisimgħu wkoll flimkien miegħu ehm, is-sur Vaklav Hampel illi huwa il-President tal-Kumitat tal-Affarijiet tal-Unjoni Ewropea tas-Senat Ċek għandna wkoll is-Sinjura Vanino Kiti, jiġifieri li hija President ta' Komitat kumitat tal-Affarijiet Ewropej eh, tas-Senat Taljan eh, u sfortunatament it-tielet kelliema tilfet l-ajruplan, telet kelliema li kienet eh, qed tirrappreżenta l-Kostituzzjoni tal-Riksdag Svediż għandna mbagħad il-kollegi tagħna l-oħra li tliet esperti dawn huma mm, uħud minnhom ex-membri eh, tal-parlamenti. Għanna Sur Karlo Kazini, li huwa mm, ex-president tal-Afko li ħajtkellem dwar kooperazzjoni bejn il-parlamenti fuq livell Ewropew. Għanna l-ex-speaker tal-Parlament eh, Pollak illi ħajtkellem fuq sussidjarjetà u l-Parlament Nazzjonali kif ukoll il-professur Ingolf Pernice li huwa direttur ta' istitut politiku li ħajkellimna fuq id-dialogu strutturat politiku u l parlament Nazzjonali. Forsi jetamina unek natikom naqra informazzjoni aħna il-koll mitluba biex eh, nilimitaw eh, l-interventi għal ħin raġonevoli għal kellim ewlenin kun hemm 10 minuti għal kull kellim u għal interventi qosra m'għandniex limitu però Nifakarkom illi irrid ikunu qosra, ġifiri, iqsar inqas minn 10 minuti l interpretazzjoni tiegħi. Imbagħad eh, għandna tradizzjoni tal kellim mill-Parlament Nazzjonali, mbagħad forsi jkollna żewġ għal kull kelliem mill-Parlament Nazzjonali jkollna żewġ kelliema mill-Parlament Ewropew soltu dik hija il-formula illi nsejmu. Naħseb dak kollox minnaħa tiegħi bħala introduzzjoni nixtieq nfakkar illi qed eh, niġu eh, imxanda fuq l-internet u issa ngħaddi l-kelma mill-ewwel is-sur Enrico Forti biex jgħidilna naqra kelmtejn fuq is-suġġett minnaħa tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Sinjora President, onorevoli membri tal Parlamenta Nazzjonali. L-onnet nixtieq nippreżenta l-iskużi tiegħi in-nom ta' Sur Timmermans, l-ewwel Viċi President tal-Kummissjoni u xtaqt ikun magħkom hawnhekk imma jekk fimt tajjeb u ma' koma' għada u għandu n numru ta' laqat pjanati mal-Parlamenta Nazzjonali. Fil-qasira xtaqt ngħid li aħna qegħdin f'nofs il-mandat tagħna u eh, minn mintu għal eh, karigati għaw s sur eh, Juncker qal li l-Parlament Nazzjonali u dom ruol l-istrumentali xilabu biex l-Ewropa tkun qrib ċettadini. ċittadini Nixtieq nikkwota l sentenza tal-rapport tas Sur Angel li tgħid li l-proġett Ewropew ma jistgħux nimmaġinawh jew ma nistawx mistax ikun proġett fattibbli mingħajr il-parlamenti nazzjonali. Fuq l-impenn tal-Kummissjoni viżavi il-Parlamenti Nazzjonali dejjem ħdimna b'dan f'moħħna sa mill-bidu tal-mandat tagħna nixtieq ngħid li kien hemm numru ta' żjarat li saru mill-kummissarji kollox Kien 500 sjara. Is-Sur Juncker tal-istruzzjonijiet li l-Kummissarji kollha biex jagħmlu attivitajiet ta' outreach mal parlamenti Nazzjonali, partikolarment eh, reġentament fil-State of the Union, id-diskors tiegħu fuq l-Istat tal-Unjoni, eh, diskors li għamel fil-Parlament u iktar reċentament eh, bl-adozzjoni tal-White Paper eh, fejn eh, il-Kummissjoni flimkien mal-Parlament Ewropew u il-Parlament Nazzjonali ehm, laqgħu numru ta' dibattiti fuq il-futur tal-Ewropa ma biex Umbagħad ikonna minn dawn id-diskussjonijiet feedback x'nirrappreżentaw ehm, punti x'nippreżentaw fid-diskors ta' Settembru li ġej fuq l-Istat tal-Unjoni nibqaw nisħu fuq standardoli ta' kooperazzjoni mal parlamenti nazzjonali dejjem f'moħna l-obligi stipulati fit-trattat. Imma u koll raġunijiet sempliċi li dak kollu li aħna nadottaw f'termini ta' liġi Ewropea b'xi mod jew ieħor ħajġi traspost jew nkella eventualment applikabli mill parlamenti Nazzjonali. Ġifiri, diġa, ma samir bidanet, Anzi, diġa, għanna dan il- ehm, dan, dan ir-rabta mal-Parlament Nazzjonal, però iktar kemm naraw illi eh, intejbu, iktar kemm naraw illi taħdem iktar aħjar fuq l-involviment tal-Parlament Nazzjonali f'dak kollu l qed isir fuq livell Ewropew, nixtieq ngħid li hemm diversi modi kif dan jista' jsir. L-ewwel net eh, fil-fażi inizjali tal-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni imbagħad eh, eh, fl-2016-2017 kien hemm l-ewwel Viċi President li bagħat il-Parlament Nazzjonali talba għal feedback. U mill-moment li jieġi mfassal il-programm ta' ħadma tal-Kommissjoni u mbagħad eventwalment kif jiġu abbozzati u nidħlu iktar fid-dettall fuq eh, il-punti tal-gruppi tal-programm ta' ħidma, ċertament il-kollaborazzjoni ma' il parlamenti Nazzjonali qed tkompli hemm eh, il-mod kif l-inizjattivi individuali qed jiġu żviluppati skont il-prinċipju ta' rekomendazzjoni aħjar kull leġizlazzjoni trid twassal anzi trid trid tinkludi konsultazzjoni pubblika. U naħseb illi dan huwa ċans pragmatiku kif aħna qed ninteraġixxu ma' l-Istati Membri fuq id-dialogu mal-Parlamenti Nazzjonali nixxieq ngħidilkom eh, li fuq dan id-dialogu strutturat ħajkun hemm rapport eh, x'aktar xelejn Ġunju, eh, hemm rapport annwali mal-Parlament Nazzjonali u hemm ukoll l opinjonijiet inklużi minnaħa tal-Parlament Nazzjonali. Is-sena li għaddiet kien hemm żieda ta' 75 fil-mija fil-fatt, sinjal ta' soppożittiv li qed niċċievu mill- parlamenti. Kwasessi eh, opinjonijiet li aħna jekk hux opinjonijiet ġustifikati, jekk l-opinjonijiet oħra rridu niżguraw li il-parlamenti eh, jirċievu tweġiba sħiħa mhux biss skont il-kriterju ta' sussidjarjetà, imma wkoll fuq punti oħra iktar tekniċi. Pero dan ma isoħxa bħala sanzjoni, pero bħala input inti input biex intejbu leġislazzjoni fuq ehm, il-kartja il-ħadra ma nix u intawel li xskur li kelkom bosta momenti fejn sajtu diskutu dan naħseb li dan u eżempju ta' input pozittif, pero għadna fi stadju bikrija kena ċans biex nejtek nindirizzaw żewġ każijiet illi tassew kienu inputs pozittivi għal-ħidma tagħna nixtieq naqaf hawnhekk u nawgura lilkom ilkoll ħidma kostruttiva flimkien magħna aħna ħankunu qed nirrapportaw lura likom wara d-diskussjoni tal-lum u dejjem kopra naħdmu eh, biex ikun hemm dialogu kostruttiv. Grazzi, Signora President, grazzi ħafna. Issa nixtieq del kelma is-Sur Paolo Rangel. Illi fil-fatt eh, huwa raġuni għal entom il-koll qegħdin hawnhekk. Sur Paolo Rangel, qed jgħidu li li ma tistax titkellem iktar minn xar minuti, iva fil-fatt, eh, għana prova nżomm eh, tassew fil-qasira l-ewwel qed nixtieq nibda billi nirringrazzja il-membri kolla billi qegħdin hawnhekk għas-sem tagħhom u fil-fatt jiena etna nagħmel referenza hawnhekk għal um, Vaklef Hempel u Vanino Kiti. ma, ħajkunu għet uh, jespandu fuq dak li qed ngħid hemm ukoll il-ħabib tana, Sur Kazini, hemm kol is-sur Ludwig Darn kif ukoll il-professur Ingolf Penice li huwa akademiku ma' wkoll punta referenza fuq il kwistjoni nindiskutu l-lum ngħid li jiena għandi esperjenza sostanzjali fuq din fuq din kwestjoni li li eh, fl-aħħar il-żatura jiena kont viċi president tal-PPR e, responsabbli għal relazzjonijiet mal-Parlamenta Nazzjonali ġifieri ħadsem f'diversi drabi f'kowsek kif ukoll flat oħra ma' Parlamenti Nazzjonali biex nindirizzaw eh, kussjoni tal-lum u nemmen illi huwa tassew importanti illi insaħħu l-kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali. Ovvjament bej il-Kommissjoni u l-Parlamenti Nazzjonali, ma partikolarment fuq iż-żewġ dimensjonijiet ehm, tal-Parlament, il-Parlament Nazzjonali, ġifiru l-Parlament Ewropew xi jider li hemm ċertu eh, ejra kostituzzjonali bejn il-livell Ewropew u l-livell u fuq eh, il-parlamenti, però il-verità hija li eh, dak li jiġi fuq livell Ewropew jiddependi mosħiħ mill-kooperazzjoni li hemm bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlament Nazzjonali u kapaċità li nifmu kemm jista' jkun skrutinju ferm iktar effettiv li wasana biex nifmu ħafna iktar eh, in-nies ċittadini tagħna jekk ikonna verament kooperazzjoni tajba. Ġifieri dan il-punt ta' kooperazzjoni huwa simu f'dan id-dokument eh, preparatorju aħna eh, biex ngħidlek ressaqna xi mistoqsijiet food for thought u kif diġa rajna f'kuntatti illi eh, eh, illi rajna u illi isna eh, hemm numru ta' punti li ħarġu waħd iktar popolari u biex nseħħelek il-kwistjoni ta' sussidjarjetà ġifieri kif nistgħu ntejbu l-kontroll ta' sussidjarjetà, kif nistgħu nirfinaw eh, il-fat kif tgħaddi l-attribuzzjoni tal-kompetenzi fuq livell Ewropew, mill-livell Ewropew għal livell nazzjonali, u biex naraw jekk dan it-test ta' sużarjetà għandu jkollu ukoll testijiet ta' qoti ta' konferi kif ukoll ta' proporzjonalità. Dawn huma uħud mill-iktar punti eh, ewlenin magħrufin Hemm il-kwistjoni mbagħad tal-karta safra u karta oranġi u kif nistgħu ntejbu daw l-iskemi, naħseb illi huwa importanti li nirfinaw. L-IPEX era li xħafna era li xwaħda mill-problemi li għanna hija li fi żmien minn ġimgħat jew anki jekk għadha pitada nestendu l-periodu li kunem il-possibilità li kunem strument ta' komunikazzjoni ber parlamenti nazzjonali u li kunem aċċess għal verżjoni għal traduzzjoni tal-verżjoni oriġinali xi kultant traduzzjoni mhix daqshekk faċli illa li għax ikona pubblikazzjoni, però mhux fil-lingwi kollha allura dan jista' problemi għal ċertu parlamenti nazzjonali eh, involuti. Naf li dan huwa aspett iktar riżiku però importanti. Importanti anke għax jgħin dialogu bil parlamenti nazzjonali u jippermettilhom illi jintervjenu eh, kollhom il-voċi tagħhom fuq livell Ewropew. Nixtieq nindirizzaw kol kwestjoni eh, ta' relazzjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea u il-Parlament Nazzjonali u għanek nixtieq nifraħ l sur Enrico Forti u partikolarment l ewwel Vice President Sur Timmermans l mhijiex qed eh, jixtu attenzjoni partikolari eh, din il-kustjoni, ġifiri nemmen eh, li l-inizjattiva Barroso edha tigiber kol majmur jmur u nafu illi Sur Timmermans huwa kompletament impenjata għal din il-kawza illi jinvolvi l-Parlament Nazzjonali fuq bosta temi, pero dejna għaw kol mux għafin tistennew li li tistaw tefalwa għantom. Issa, xie elementi ġodda, eh, l-idea ta' rapport eh, miex biss li jisir eh, evalwazzjoni u li tinġabar statistika ta' passi kolla li saru, imma u koll biex naraw kif intejbu relazzjoni eżistenti. Għonek nasab irridu nirriflettu xiftit fuq zewċ tlet punti l-ewel li huwa importanti. X'tip tal-qat jistgħu norganizzaw u x'tip ta' entitajiet jistgħu jkunu valuti kif nistgħu nevalwaw il-ħidma ta' kawżek u jekk ukoll nistgħu xna nimxu għal xi ħaġa iktar effiċenti hawnhekk hija proposta waħda li ah, li kontamilt fl-modi Jiena qed nissuġġerixxi li jkollna ġemma Ewropea fejn il-parlamenti kollha flimkien mal-Parlament Ewropew l ġemma jaħdmu fuq kwistjonijiet ehm, Ewropej, possibilment fil-preżenza ta' parlamentari fl-Assembleja Nazzjonali u mhux biss ġifieri jkun hemm parteċipanti tal-Parlament ta' dak il-pajjiż imma ta' parlamentari oħra vera kif konna ġimgħa ġimgħa fejn ikun hemm evalwazzjoni tal-kussjonijiet Ewropej ehm, għal dik is-sena fil-posta parlamenti nazzjonali. Mbagħad hemm il-kwistjoni tal-proċeduri marbuta mal-kadra ħamra u l-kadra ħadra, naħseb partikolarment il-kadra ħadra jridu nevalwawa ġifieri rridu naraw li kun tingħata kapaċità lill-Parlamenti Nazzjonali li jkollhom xi tip ta' inizjattiva illi perm illi xi ħaġa li diġà għanna hawnhekk eh, fil-Parlament Ewropew, ġifiri, li l-possibilità li titressaq talba l kummissjoni biex eh, tispjega għalfejn t titeżerċita jew ma tix teżerċita s setta jew kella il-kompetenza. Dek fuq il-green card, fuq il-karta l-ħadra, għan kuna qed nikkonsidraw ukoll il-karta l-ħamra, possibilità, mbagħad fl-aħħar punti għor importanti huwa il-fatt li eh, naraw li b'xi eh, bidlu il regoli ta' proceduri ta' ċertu eh, Parlamenta Nazzjonali biex ikun iktar effettivi fl-indirizzar ta' Kustjonijiet Ewropej. Ħanetikom eżempju konkret. Xi kultant ċertu eh, parlamentari nazzjonali huma mħasba illi li jiex eh, jgħidu illi qed jitilfu kompetenzja fuq kwistjonijiet li jobtu mal-finanzi u l-budget minħabba l-eżerġitu ta' semestru Ewropew xieġri f'ħafna parlamenti Ewropej dal-eżerċizzju tal-semestru Ewropew għakkważi njarat ġifiri għatandom għandhom eh, il-proċedura antika fuq il-kapacità budgetarja. Issa jek ikonna diskussjoni ġenerali fuq il-budget qabel il-prezentazzjoni tal-ewwel dokument eh, minn naħa tal-Parlament Nazzjonali lil Brussell, il-diskussjoni ġifieri din il-fażi tkun eh, fuq level nazzjonali, konna speċi ta' trimestru nazzjonali eh, marbut ma' semestru Ewropew. Bek, eh, kun qed nagħtu iktar vuċu anki iktar involviment eh, l-Parlamenti Nazzjonali. Ġifieri, li qed ngħid huwa li bċertu inizjattivi li jsiru fuq livell Ewropew probabbilment kull manna bżonn bidla sajra fir-regola ta' proċedura tal-Parlamenti Nazzjonali, ċertament kulħadd sovran liberu li jagħmel dan, pero hemm il-possibilità li jkun hemm għal iktar attiv tal-Parlamenta Nazzjonali f'dawn it-tip ta' attivitajiet. U din l-idea ta' terf ta' sovran ta' tkun kompletament eh, minsija l li għax mhux daqshekk diffiċli li wieħed jikkoordina il-trampistika nazzjonali ma' dik Ewropea u illi ikun eh, prezenza iktar imsaħħa fil-livell nazzjonali fuq il kustjonijiet Ewropej. Dawn huma sensala sħiħa ta' punti kollha tista' ssibuhom fid-dokument preparatorju jiena u qed nitkellem hawnhekk eh, għall-oħrajn illi nisma' x'għandhom x'għandkom xi tgħidu għaliex dan huwa bidu ta' affarijiet li nistgħu nseħħuhom eventwalment, nseħħuhom permezz ta' kumment bil miktub u eventwalment l-abbozz ta' rapport. Grazzi mill ġdid ta' disponibilità kulħadd għal din id-diskussjoni. Issa nixtieq nisma' minn Antistur Vaslav Hank li huwa mis-Senat Ċek biex jieħu l-kelma eh, mill-Parlamenti Nazzjonali, fisem il-Parlamenti Nazzjonali. President, kollegi, Jiena se nuża it-teknoloġija u l-iskrin u se nitkellem u natikom dari meta nitkellem pero uh, eh, tistaw tħarsu lejn il-slides. Nishtiq nirringrazzja l-sur Rangel tal-prezentazzjoni tiegħu u nixtieq anke nirringrazzja għall-opportunità li għandi biex namel xiftit kummenti fuq kif namlu l-affarin għom eh, il-ħidma tagħna fis-Senat ċek u kif namlu dibattitu fuq il-kwistjonijiet Ewropej fis-Senat ċek u dak li ġara fil xur u li għaddew. Eh, dana se jkun il kontributi għaw. nixtieq najt, nishtiq najt il-senat il senat għandu rwol differenti mill eh, dak tal-Kamra ta' Deputati, per eżempju. Is-Senat mandux ħafna seta fil-kwistjoni tal-budget bħal mandu il-Kamra ta' Deputati għalek il-kummenti fuq is-semestru Ewropew se jkun mimli informazzjoni jekk xaħat Eh, ikun prezenti mill deputat mill-Kamra ta' Deputati jista' jgħidilkom iktar u kol. Jena. ngħid xi ħaġa fuq kif namlu dibattiti fuq ir-wol tal-Parlamenti Nazzjonali fl-Unjoni Ewropea mhuwiex immexxi mill lebda kompetizzjoni mal-Parlament Ewropew aħna napprezzaw il-ħidma kbira li saret minnaħat tal-Parlament Ewropew. U manna l-ebda intenzjoni niprovaw namlu dawk ix-xogħlijiet aħna. L-iktar ħaġa importanti hija l-leġittimità demokratika fl-Unjoni Ewropea jew forsi biex intejbu l-perċezzjoni minnaħa tal-pubbliku għax minnaħa tal-Repubblika Ċeka, per eżempju, Din hija waħda mill-problemi tagħna. Illi fil-fatt li għandna leġittimità inqas demokratika u għal din raġuni intajjiba. Nishti issa namel xi kumment fuq il-mistoqsijiet individuali, l għonet fuq il ċek ta' sussidjarjetà. Aħna spiss fil-Komitat Ewropew niddiskutu illi il-kontroll ta' rispett tal-sussidjarjetà għandu jkun fidin il-Parlamenti Nazzjonali dina miex verifika legali u u kon naħseb il-reazzjoni tal-Parlamenti nazjonali għandhom għandhom jiġu accettati. U dan mhuwiex definit legalment fis sussidjarieta u kuntest kunċetti iktar wiesa fil pajizi il-ritu e, eh, e, u anki fir-Repubblika Ċeka dana ma jfissirx li hemm l-ebda periklu għall-attività legislativa fl-Unjoni Ewropea għax għammem lebda veto fil-parlamenti nazjonali aħna ma nistawx inwaqfu leġizlazzjoni blebda mod forsi nistaw indewmuha però nistaw anki namlu diskussjoni tal profonda u natu mbagħad fl-aħħar stampa iktar ċara fuq kif umbat eh, dan il-passi legislativi se jaħdmu fl-istat membru involut. Umħabba f'da un relazzjoni ma da forsi il-verifika ta' sussidjarjetà fil-fat għandha tinkludi test ta' kompetenza għal minnaħat tal-Kommissjoni biex taġi fuq bażi legali namlu verifika fuq dan għalix jekk l-Unjoni Ewropea jew l-istituzzjonijiet Ewropej mandomx bażi legali, allura huwa loġiku illi il-prinċipju ta' sussidjarjetà ma jistax jiġi rispettat, allora nħoss illi huwa preżenti, inerenti. Umbaħt hemm anki eh, irdoppjar bejn il-prinċipju ta' sussidjarjetà u dak ta' proporzjonalità u il-Parlamenti Nazjonali iktar jisibu li kunem problema fil-proporzjonalità mill fis sussidjarjetà imma jien naħseb li għadu li u xorta jibqa korrettu leġittimu illi dana ninkluduħ fl-opinjonijiet u fl-argumenti illi rigwardaw iż-żewġ prinċipi ma nistawx aħna najdu illi ma po Eh, rilevanti biss fil-kas ta' proporzjonalità. Aspett ieħor tal-verifika ta' sussidjarjetà hija spiss li jkun hemm frustrazzjoni minnaħat tal-Parlamenti Nazjonali illi hemm impatt żgħir wis minnaħat tal-argumenti eh, raġunati. Hawnhekk m'iniex qed nikritika xejn fil-fat Parlament Nazjonali ma jista' jbiddel xej fi prinċipju. Però eh, viżibilità aħjar tal-impatt potenzjali jista' jkun utli ħafna u jista' jtejjeb il-proċessi mal-Parlamenti Nazzjonali. Hawnhekk infisser li mhux qed ngħid li rridu nbidlu il-leġislazzjoni, imma fejn kien hemm impatt għandu jiġi e, għandu jiġi spiegat u bla dubju fir-reazzjoni tal-Kummissjoni qed jagħtu ftar attenzjoni lejn dawn l-argumenti raġunati Però huwa importanti e li kommissjoni bħalissa edha titratta dawn l l'oggezione u dawn il-kummenti, dawn il-pariri. Umbat fil preparazioni che ne kien mi sto sia tecnica fu il fatto il kannix estendo il periodo tal-ċek ta' sussidjarjetà. E, jiena Eva andu għandu esti estis u bla dubju dan jista' jsir faċilment blazzjoni tal-Kummissjoni. Jena xie affarijiet li ġat fuq iċ-ċek ta' sussidjarjetà u wkoll eh, mod speċjali għal dialogu politiku mal-Kummissjoni. Speċjalment ir-reazzjonijiet tal-Kummissjoni spiss mhux speċifiku konkret biżejjed u l-impatt anki fuq il-politika tal komissjoni Ewropea miex ċara u għanda tiġi dikjarata b'mod speċifiku fuq l-inkar din hija inizjattiva tajba ħafna eh, biex intejbu speċjalment is-sens ta' deficit demokratiku jina se billi fejn wasar il-proċess issa aħna provajna u rajna illi irnexxilna namlu inizjativa komuni konġunta mill-Parlamenti Nazzjonali biex naslu għal politika ġdida b'xi riżultati għal daqstant jekk din irrida tajba tkompli anki fil-futur eh, jista' jkun li taħdem. Jiena personalment Eh, ma naħsibx illi dan huwa mekanizmu essenzjali tħaddim bla problemi tal-Unjoni Ewropea. Rajna li anki fil-futur se jkun hekk ma kienx hemm ħafna dejja ġodda li ġejn minna. Jiena naħseb illi l-aspettu aktar importanti. Red card. Red card. L-idea tal-red card. U, u dan anki wara il-referendum fuq il-Brexit. Eh, u improbabli illi dan il-mekanizmu ta' red card se jiġi użat frekwentement huwa jista' jiġi użat f'sitwazzjonijiet estremi. Imma l-fatt illi ħaġa bħal di tista' tiġi attivata setejn il-perċezzjoni ta' ċittadini ta' stat membru illi il-parlamenti nazjonali tagħhom jekk isibu nis li jaħsbuha fl-istess mod f'pajjiżi oħrajn jistgħu waqfu, jistgħu jibblokkaw ċerta leġislazzjoni. Imma l-proposta fil-fat biex biex tiblokka imma il-Kunsill Ewropew jista' jerġa' lura. Jiena nixtieq illi ikun hemm xi mekanizmu bħal da. Ir-red card kif ġi mfassal qabel ir-referendum tal-Brexit kellu l-aspett interessanti illi il-parlamenti il nazjonali li setaw e parteċipaw il-proporzjoni kienet ikbar u u kienem minoranza fil fil-Kunsil. Għal dastant il-Parlamenti Nazjonali fi prinċipju diġa għandhom il-seta li għamlu dan anki binqas eh, kmamar illi parteċipaw. Mal darboħra dan jista jiġi kostruit bħala mekanizmu standard jista ikollu xi effett. Il-problema huwa illi ma jistax isir da minar ma jagħmlu bidla fit-trattati u attualment ħadd ma jixtiequ dan. U għaliex il-parlamenti nazzjonali għandhom din il-kapaċità anki jissa mux valla pena li nerġgħu missu trattati. Il-prezentazzjoni fuq il-parlamenti nazjonali tal-minoranza huwa importanti li namluħ b'mod sistematiku illi anki il-minoranzi jistaw jiprezentaw l-pożizzjonijiet tagħhom. Jiena naħseb illi l-idea interessanti Il-problema hija kemm se tiġi użata għax anki għall-opinjoni tal-maġġoranza attualment aħna ma narawx ħafna attività għax ma narawx li hemm impatt kbir ta' dawn l-istqarrijiet. Allora, kif il-kwistjoni hija kif se tiġi użata e, l-opinjoni tal-minoranzi. Ħaġa oħra nixtieq ngħid li sa ċertu punt dana isir issa, per eżempju, fil-pajis tana, għalix iż-żewġ kmamar għandhom pozizjoni differenti għax huma jiġu eletti b'mekkanizmi differenti. Għal daqstant il-Kamra tad-Deputati għanda viżjoni politika aktar importanti għax il-partiti tal-gvern għandhom il-maġġoranza hemmhekk u l senat bħala prinċipju jista' jkollu opinjoni differenti. U allura sa ċertu punt da diġa jeżisti fil-mekanizmu attwali. Fuq is-semestru Ewropew jiena ma nikkonsidrax li jiena espert fuq dan. Imma nista nista ngħid illi possibilment qed tindaħal mal-politika essenzjali ekonomika tal-pajizi. Dawn fil-fattu mal-kompetenza tal-istati membri u allura irridu naħsbu il-kwistjoni tal- ta' din il-leġittimità demokratika b'mod iktar serju. Imma u importanti li parlamenti nazjonali kollhom biżejjed ħin biex jiddiskutu dawn ir-rakkomandazzjonijiet qabel ma jiġu adottati mill-Kunsill. U jien naħseb illi din hija ħaġa illi l-Kummissjoni attwali tipprova tagħmel. Forsi naħseb nista' nieqaf għax tkellimt biżejjed, għandi iktar kummenti peron għalissa dan huwa biżejjed. Grazzi. Grazzi. Sur Hampl, nixtieq nishtiq nitlob lil Danilo Ċiti mill-Senat Taljan. Grazzi. Grazzi, President. Grazie għal rangel u, u l-persona li tkellmet mill-Senat ċek Eh, li nirriflettu ftit u nagħtu kummenti tagħna ma' importanti ħafna wara seba' snin mill-tħul fis seħħ ta' trattat tal-Lisbona hija ħaġa tajba li nkomplu aħna nagħmlu riflessjoni fuq is-sinifikat tal-artiklu 12 per eżempju tat trattat li skont dan il-artiklu eh, il-Parlamenti Nazzjonali għandhom jikontribwixxu għat tħaddim tal-Unjoni Ewropea. Illum fil-kondizjoni situazzjoni konkreta li qed nilfiha b'referendum illi eh, iddeċidiet il-tluq ta' Unit u forzi politik, ħafna forzi politiki kbar illi għandhom bħala mira tagħhom illi joħorġu mill-Unjoni Ewropea, eh, u importanti, u allura fl-opinjoni tiegħi skont is-Senat Taljan rridu naħdmu fl-imkien il-parlamenti nazjonali fl-imkien mal-Parlament Ewropew biex insaħħu l-idea Ewropea u biex nibnu progress lejn e, perspettiva tal-Unjoni Ewropea li ġiet illi eh, eh, diġa ġiet imġedda frumma fil-60 anniversarju ta' trattati. Fil-fast dawn huma uh, dawn huma affarijiet li jistgħu jippermettu li, l-Unjoni Ewropea sa tibqa' sejra, titaq għaddejja. U rridu nagħmlu b'mod li l parlamenti u l-Istituzzjoni Ewropea jkollhom l-istrumenti kollha a dispożizzjoni. Jiena nirringrazzja għal President tal kummissjoni Ewropea Barroso eh, tal-li introduka il-introduċa il-dialogu politiku l-eżami ta', ta dokumenti Ewropej bejn Parlamenti Nazjonali u e Parlament Ewropew. Dan, meta wieħed is anki l-esperjenza li aħna diġa qegħdin namlu diġa kien kien pożittiv għal biex iwassal għal kontenuti Ewropej u nazjonali għal ċittadini. Per eżempju fl-Italja il-komitati ta' Senat kollha jitkellmu fuq suġġetti Ewropej fuq dak li għandu x'aqsam mal-attivitajiet tagħhom. U anki il komitat il-Kommissjoni Politika tal-Unjoni Ewropea għandhom jgħatu anki parir preventiv fuq il- fuq fu il-parlamenti, tat il-possibilità għal parlamenti nazjonali li segu l-attività tal-gvernijiet fil-Kunsill Ewropew b'mod iktar trasparenti għaliex f'ħafna parlamenti bħalma jiġri fl-Italja qabel Kunsill Ewropew il-President il-Prim Ministru jiġi jagħmel diskors ta' informazzjoni fuq il-pożizzjonijiet li se jieħu u hemm mozzjonijiet illi jagħtu sens Umbat wara 15 qabel ma jaddu 15 mill-Kunsill Ewropew, il-Prim Ministru jiġi jerġa' jitkellem u jagħti riżultati, però importanti eh, illi wieħed ikun jaf kif taħdem l-attività. Mbagħad eh, għenet anki għal eh, trasposizzjoni tal-liġijiet Ewropew fil-liġijiet tal-istati membri il-Senat Taljan eh, mill-bidunet kien favur ta' dan il-kanal ta' komunikazzjoni politika u eh, u għampenjat anki mux jena bis personalment għal proposti illi ġew imresqa minn Rangel biex jagħtu l-kontribuzzjoni tiegħu. Illum huwa importanti li nsaħħu dialogu b'mod qawwi mal-Parlament Ewropew biex inkunu nistaw natu e, insaħħu l-fiduċa ta' ċittadini fil-Unjoni Ewropea. U f'okkażjonijiet oħrajn meta ġejt fi Brussell jiena tkellimt mal eh, mexxejja tal-Parlament u żemmejna dan l-approċċ li e, eh, nużaw il dan is-sistema ta' pariri ta' emendi li ġew approvati minnaħa tal-Parlament Nazzjonali illi għandhom xi jasmu anki mal-sedut illi jiġu konsiderati fi seduta tal-Kummissjoni. Dana biex inkunu nistgħu insaħħu il-kooperazzjoni fil-proċess leġislativ u jiena naħseb illi fil-rapport et jiġi propost li kunem manki skambi bilaterali, videokonferenza bil-deputati tal-Parlament Ewropew Parlamenti Nazjonali fu suġġetti li wieħed jixtieq e, jagħmel kooperazzjoni iktar fil-font. U ħafna drabi anki fu e, dossier li rigwardaw id-drittijiet fundamentali, privacy, sikurezza, l-ambjent, immigrazzjoni, eccetera. E, Is-Senat Taljan u koll flimkien ma eh, kmama roħrajn eh, tkellem fuq il-green eh, card u fuq il- fuq il- anki kif anki l-kollega proponiet u ħaġa oħra billi jiġi imsemmi bħala eh, dialogu politiku msaħħa. U jiena naħseb illi dan huwa l-mekkanizmu tal-green card għandu jiżviluppa ruħu u idea pożittiva biex ma mhux biex niblokaw deċiżjonijiet ma biex nikontribwixxu naħdmu flimkien mal istituzzjonijiet Ewropej fuq kwistjonijiet li huma ta' interess komuni. Uh, E, u ma naqbilx mal-kollega ta' Senat tal-Repubblika Ċeka, e, anzi jina kontra l-idea ta' red card, għalix il-parlamenti nazjonali skont trattati kontribwixu għadħaddim tajjeb tal-Unjoni u allura e, dan u approċ illi jimplika rwol taħħom pozitif u kostruttiv għat illi meta wieħed juża red card il-karattru huwa negattiv Eh, ta' sanzjoni u għalina u importanti ħafna li kunem dialogu politiku u għal stat jista jkunem uh, eh, parlamenti illi uh, jistaw anki jitkelmu fuq punti kritiċi tal- uh, tal-istituzzjonijiet Ewropej u ta' tħaddim Ewropej u ħaġa tajba li wieħed jitkellem fuqom. Però l-interess komunitana ta' fl-Ewropa hija li e, li nieħdu semu mux mhux nimblokkaw il-proċessi deċiżjonali. U dan u għal istess diskors li nixtieq referi għal mekanizmu ta' kontroll tal-prinċipju ta' sussidjarjetà illi kellu l-vantaġġ li e, res et ħafna parlamenti nazzjonali lejn l-eżami ta' ħafna minn dawn id-dossier. Però huwa strumenti li għandu possibilitajiet limitati ħafna e, Eh, u kif innu interpretat mill kommissjoni Ewropea waqt li l-yellow card hija eh, situazzjoni eh, u mux tant bħala denunċa ta' ksur tal-sussidjarjetà. Mbagħad fuq il fat li mux qed jaħdem tajjeb ikkontribwixxa il-diffikultà anki ta' tħaddim tal-protokoll numru 2 u anki diffikultà illi forsi ridu natu iktar importanza hija il-kwistjoni li nieħdu sem fil-suġġetti iktar eh, iktar importanti. Għalina però l-iktar ħaġa importanti ona ġanajdu il-fatt li jkun dialogu politiku. Barra minn hekk nħoss illi it-trattati li għandna ma illi il-, il parlamenti nazjonali jikontrollaw il-bazi legali u l-kontroll tal-prinċipju ta' proporzjonalità. U sa' kemm ma jkonna eh, deċizjoni mill-orti tal-ġustizja, nistaw nkomplu nużaw il-parametri tal-bżon tal-neċessità Ewropew, tal-valur mizzjut Ewropew, li huma fil fat iż-żewġ parametri ta' operattività li huma marufin mod ġenerali. U Qabel ma nagħlaq nixtieq anki ngħid xi fuq l-esperjenza tal-kumitati illi fuqhom hemm żvilupp fil-kooperazzjoni bejn il-Parlament Nazzjonali u l-Parlament Ewropew. Jiena qed nirreferi għal konferenza PESC-PESD u anki għal problemi ta, tal-budget u il-Komitati ta' Kontroll ta' Europol. Uh, il-punt hawnhekk u rridu nirriflettu fuqu kif għal il-rapporter, kif dawn il-komitati diġa fjom minn fisom u ma strumenti li għam illi kooperaw bejn il-Parlament Ewropew u dawk nazjonali. Kif nistaw aħna dawn il-komitati nitrasformawhom biex ikunu punt ta' referenza mhux biss għal eh, persuni li jieħdu sem f'dawn il-komitati, ma anki biex inkunu nistgħu ninvolvu il-parlamenti stess. U fuq il-ħaġa li diġa semmejt, nishtiq najt illi ħaġa illi mhuwiex propju l-bidu ta' ta' tielet eh, Kamra Ewropea. Eh, Naħseb li importanti biex inkunu nistaw norbtu il-presidenzi singoli tal-presidenza Ewropea mal, mal deputati tal-istati membri biex inkunu nistaw nitkelmu fuq il-problemi tal-Unjoni Ewropea. Per eżempju, issa fis semestru ta' eh, tal-presidenza Maltija, Eli e edin nimxu l-qoddim fil-migrazzjoni fil-Mediterranu edin Mediterranu edin involvu il-deputati tal-istati membri biex ikunem e, zjara importanti fis fisqallija biex namlu verifika e, kemm hija diffiċili u kemm hija komplessa din il-problema illi ma tistax ma tinteressax l kull ċittadin Ewropew u ħaġa ta' importanti biex nkun nistgħu nivverifikaw eh, il-valuri eh, ta' solidarietà u priorità ta' dinjità tal-persuna a bazi ta' drittijiet fondamentali illi e l-Unjoni Ewropea wara kollox ġiet eh, maħluqa eh, fuqa. U fl-aħħar jiena naqbel forsi mhux il-problemi kollha se jiġu risolvuti. Eh, naqbel però mal-proposta li għamel is surranġel illi konna eh, Eh, għall-inqas ġima waħda ta' sessjoni Ewropea fejn jistaw ikunu prezenti fl-imkien mal-parlamenti nazjonali anki l parlamenti Ewropej u rappresentanti tal-komitati. Għax diffikultà li jiena personalment nara eh, bejn dak li jiġi diskuss fil-komitati eh, il, u huwa r-relazzjonijiet mal-istituzzjonijiet u l-possibilità li ninvolvu l-Parlament, ċoe is-sessjoni tal-Parlament, anki dawk li mhumiex membri ta' komitat. U inħoss li din il-proposta taranġelli interessani u tista' eh, twassalna biex nirsolvu din il-problema. L-aħħar kwistjoni hija il-prerogativi tal-Parlament Ewropew u Parlamenti Nazzjonali fuq libertà, sikurtà u ġustizja. Hawnhekk hemm problemi kbar għaliex il-artikoli differenti ta' trattat ma wassalniex biex eh, nimplementawhom. Nistgħu nitkellmu fuq l-evalwazzjoni tal-politika Ewropew fil-ġustizzja, affarijiet interni u mekanizmi ta' eh, evalwazzjoni u l-kontroll politiku ta' Europol, l-artikolu 70 75 eh, u 88. Il-parlamenti nazjonali għandu jkollhom dan bħala għan biex jamlu tajjeb għal dan id-dewmin u jirkupraw dawn il-forum strutturati ta' kooperazzjoni biex jigarantixxu drittijiet fundamentali tal-ċittadini. Għax wara kollox, Meta aħna najdu kooperazzjoni u nitkellmu fuq il-proċess leġislativ rapporti ta' kooperazzjoni bejn Parlament Ewropew u Parlamenti Nazzjonali, l-iktar, eh, eh, suġġett principali u propju dan li id-drittijiet ta' ċittadini illi specialment għandhom rappresentanza u protezzjoni fl-attività tal-Parlament, illi m'għandhomx lobbies eh, illi appoġġawhom illi però jitolbu l-parlamenti tagħhom ħidma eh, biex ikunu jistaw isaħħu il-fiduċa. Uh, uh, grazie. Eh, grazie ħafna l-Sur Kitty, sana għal esperti. Keġobkom zom il-prezentazzjoni ta'kom għal 10 minuti biex ikonna ħin ħalli jitkellmu anka mistiedna oħrajn. Imis issa l-Sur Karlo Kazini. Grazie. Grazzi. Jiena se nibbaza l-intervenzjoni tiegħi huwa rapport li għamilt tal-Kumitat fil-mandat preċedenti, imma anki rapporti li kien hemm fl-1997 eh, u rapport Napolitano u Brock. Kien hemm ukoll eh, l-esperjenza ta' parteċipazzjoni fil-Kozak u anki il- kooperazzjoni bejn il-parlamenti kollha nazzjonali biex ikonna libertà e, e, l-opinjonijiet kollha fuq dan is-suġġett. Din ir-riflessjoni tagħna ġiet f'mument ta' kriżi u, u l-kriżi għandha bżonn il-Parlamenti Nazzjonali. L-ewwel kumment hija li kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti euro eh, nazjonali huwa vinkolanti dan din il-kooperazzjoni u mettuf fit-Trattat ta' Lisbona. Però jiena dejjem ħsibt ħafna fuq avverbju li hemm fil-artiklu 12 tat-Trattat ta' Lisbona illi kontribwixxu attivament lejn il-tħaddim tal-Unjoni Ewropea. U xi tfisser, din il-kelma xi tfisser attivament. Eh, il-trattat jitlob mill-Parlamenti Nazzjonali mhux biss li jkun hemm eh, eh, eh, li jaċċettaw id-deċiżjoni tal-istruzzjoni b'kemm ma anki li jintegraw ruhom. Allora hawnhekk il-kwistjoni hija fondamentali. Irridu naraw eh, x'inhu lan aħari ta' din l-integrazzjoni. Għax fl-artikolu 11 ta' Trattat ta' Lisbona jitkellem fuq fuq stadju eh, illi ċoħe passaċ ta' nofstri eh, ma jadinnix li muwa li lan eh, għalix qed jitkellem fuq unjoni dejjem iktar mill-qrib mal-popoli Ewropej. U għal dastant, dan huwa approċċ approċ li għandu jkun demokratiku, u jikorrisponda lejn volontà ta' ċittadini, però eh, jekk hija fuq unità politika eh, huwa loġiku illi l-Unjoni Ewropea għandha tkun network. U l-prinċipju demokratiku eh, jitlob illi il-Kunsill li għattini kamra biex najdu għank li kolla il- seta aktar għawija wieħed jista' e, jista' jaseb fuq e, e, parlament ieħor elett minnaħa tal-istati. Nistaw naħsbu fuq network ta' kooperazzjoni, ma allora il-parlamenti nazjonali għandhom jissaħħu biex ikun jista' jkun hemm separazzjoni Eh, eh, lejn eh, din is-sintesi Ewropea. U mbagħad hemm punt ieħor illi tista' tiġi diskuss għal prinċipju demokratiku jitlob illi il-Konsill ikun kemm jista' jkun espressjoni tal-volontà popolari għal daqstant il-kontroll naħa tal-parlamenti fuq il-ministri hija ħaġa assolutament neċessarja u għandha tiġi mitluba b'mod istituzzjonat fl-istituzzjonijiet. Fl-Italja dan huwa previst, però għandu jkun dan f'kull stat għandu jkun dmir illi ikun hemm dibattitu qabel u wara il-laqat tal-Kunsilli tal-Ministri biex bekk kull rappresentant tal-pajis ikun jista jgħati sodisfazzjon u jirrispondi il-mistoqsijiet tal-parlamenti nazjonali. Umbat, kien hemm ministru Ġermanis li fuq ratifika ta' trattat ta' Lisbonna għal li illum għatis l-Unjoni Ewropea trid issib leġittimazzjoni tagħha fil- eh, fil-parlamenti nazjonali biex kull estensjoni tal-kompetenzi tal-Unjoni titlob li jkun hemm il- eh, E, e, l-approvazzjoni tal-Parlamenti Nazzjonali li huma fil-fatt e, fejn is-seta hija l-iktar qawwija. Id-dialogu bejn il-Kunsill u il-Parlament però l-iktar ħaġa importanti fl-opinjoni tiegħi hija illi l-istruttura Kostruzzjoni Ewropea għandha bżonn il-Parlamenti Nazzjonali u speċjalment biex ikun jistgħu jibnu kuxenza Ewropea illi hija indispensabil biex tressa ċittadin l-Europa biex biex ikunu jistaw ħossuhom parti mill-Europa biex jielbu eh, l-imparzjalità tan nazjonalizmu u għal din ir-raġuni il-Parlamenti Nazzjonali għandhom potenzjalità ħafna ikbar mill-Parlament Ewropew u għal din ir-raġuni jiena tkellimt fl-moddu fl-moddi illi fuq is-sussidjarjetà. Hemm ċerti affarijiet li l-Parlament Nazzjonali ma jistawx jagħmluhom, ċoe li riguardaw il-promozzjoni tal-kuxenza Ewropea. Se naqbess xiftit mid-diskors tijaw biex ma ndawmx ħafna u nixtieq nitkellem fuq il kwissjoni tar-red card li talba eh, tal-1995 minnaħa tal-Parlament Ewropew. Jiena inħoss illi ir-red card mannix naċċettaw aħna kontra għaliex se joħlo konfużjoni u se li l-Parlament nazjonali karatteristika ta' terza ta' tielet kamra li eh, għal e, daqstant ma, ma naprovajx. bat fuq il l-artiklu 12 tal-partiċipazzjoni tal-Parlamenti Nazjonali. u kolħat jafu dan u nishtiqnajt najt li huwa importanti illi ikonna lista tal-istrumenti ta' kooperazzjoni. Anki jekk huwa twil u komplikat, dawn huma eh, strumenti ta', ta, ta arfin u kollha huma importanti biex ikun hemm dialogu politiku aħjar. U din eh, il-laqa hija parti minn eh, laqat li huma promossi mill-Parlament Ewropew, xkultant isiru anki fil-Kunsill, u rridu niftakru anki il-laqat tal-Komitati u il-Kozak illi ila teżisti mill-1998 illi għall-unika konferenza skont l-artikolu 10 u 11 ta' Trattat tal Lisbona u li intaqa darbtej fis-sena u l-presidenti tal-Kozak għandhom uh, laqat u kol taħħom darbtej fi sena u hemm eh, pjuttost numru kbir ta' strumenti. Il-konferenza tal-Europarlamentari fuq il-governance skont it-trattat ta' stabilità iġib frimkien rappresentanti tal-bilanċ ekonomiku tal-Unjoni Ewropea u kif hemm miktub fil-Trattat tal-Lisbona fi Bratislava il-Presidenti tal-Parlamenti dan l-aħħar iddeċidew illi joħol u konferenza Europol. Dawn, ma jina nistaqsi, dawn huma suffiċenti dawn l-istrumenti jew rridu noħol oħrajn. Jiena ma naħsibx li rridu noħol oħrajn. Memx għalfejn, noħol u affarijiet ġodda jekk ma jkunx hemm bżonn għal il-kellim skont il-filosofi antiki bil-Latin. Irridu għal dastant nifukaw fuq eh, dak li għadda maħjar. Il-fat li kunem konferenzi ġodda eh, jgħamil jitkellem fuq il-problema tal-kozak, ma nistawx najdu li Eh, illi najdu li mux importanti. Ridu nsibu skop li għamela utli għalija fl-opinjoni tijaj huwa illi nikkontrollaw il-passi kollha tal-integrazzjoni. Pratikament ridu namlu evaluazzjoni tal-stat tal-Unjoni siċur, kull siċur. Mux ta' nitkellem fuq il-kontroll ta' sussidjarieta, se jitkellmu minn se jitkellem warajja. Però jidirli illi il-kwistjoni anki tal-green card. Fil-kozak għat jena li kontroll ta' sussidjarjetà illi fl-opinjoni tijaj, mux kwistjoni li nestendu is-setat eh, fis-sussidjarjetà jekk naqraw il trattat nistaw naraw li l-prinċipju ta' sussidjarjetà jinkludih da għal da stant dan il-green card mm, u għanklus. Però irridu Eh, irridu nqisu li il-kontroll ta' sussidjar mhuwiex mhux qiegħed biex jiblokka ma biex ikun jista' ikun strument ta' kooperazzjoni. Biex jgħin l-Unjoni Ewropea jagħmlu l-aħjar għażliet. Anki jekk il-yellow card tneħħew, però kien hemm ħafna kummenti minnaħa tal-Parlamenti Nazzjonali u xi 400 opinjoni raġunata. U l-istituzzjonijiet irrispondew għal-jom daw. Issa, peress l-artiklu 12 ta' trattat jitlob lill parlamenti Nazzjonali li jkun hemm kooperazzjoni attiva, allora nistgħu nimmaġinaw mingħajr nimbidlu it-trattat illi jkun hemm eh, regolamentazzjoni aħjar biex biex ikun hemm livell all ta' kunsens illi jista' jiġi eh, użat anki f'każ fejn il-Kummissjoni ma taħdimx biżejjed. U dana huwa ħaġa tajba ħafna għax tressa il-ċittadini lejn il-Unjoni Ewropea. Anzi, jippermetti anki il-parlamenti nazjonali biex jagħmlu proposta. U l-Kozak l-aħjar forum biex dan isir, biex anki jitrasforma l-opinjonijiet raġunati biex dawn isiru formalment eh, green card u jistaw jiġu użati, però umbat għanna problema gravi. Ma nistawx dejjem nimmaġinaw kontrol vinkolanti. Dina hija konsekwenza illi se tkun limitazzjoni. Però però wieħed jista' jgħid li dinja ħaġa li huwa dmir tagħna, ħaġa li rridu nagħmluha. Illum din funzjoni hija fidejn il-kunzjon fil-komissjoni. U din rridu hija ħaġa diskutibbli għax din hija f'kull parlament li hija una sessetta li għedha fidejn il-parlamenti, mux fidejn il-kommissjoni, fidejn il-gvernijiet. U jekk qabluha e, ma sempliċi petizzjoni li mux se jkollha l-ebda effett vinkolanti, allora mhix mm, ħaġa li hija fattibbli. Jiena naħseb illi il potere il-seta ta' inizjativa eh, nistaw nsibu kompromess fuqa u najdu li l-Kommissjoni għanda eh, eh, eh, isa filtru edemmek pero jek aħna ridu nimmaġinaw kooperazzjoni attiva nħossu illi irridu natu l-possibilità ta' Eh, ta' blok lejn il-Komissjoni. Jiena eh, tkellimt biss fuq dawn is-suġġetti u inħalli is-suġġetti l-oħra l-esperti l-oħra. Però nixtieq nagħmel komment fuq ir-rapport bejn il-Parlament Ewropew u Parlamenti Nazzjonali fl-opinjoni u partiti. Jiena naħseb illi dina ħatkun iktar effettivi jekk jekk ikun hemm partiti Ewropej u mhux gruppi Ewropej, fil-partit eh, għandu jkun l-istess partit. E, il-partiti politiċi Ewropej li huma preżenti anke fil-partit fil-parlamenti fil, fil nazjonali jistaw jgħatu iktar interess l-Europa, jistaw jgħatu motivazzjoni fil-parlament Ewropew biex ikun iktar konvinċenti, jistaw jiddefinixxu linji strateġiċi u jistaw anki iwaslu għal strattura fuq ħafna livelli biex ikun hemm sistema parlamentari Ewropew. Pratikament, dan din, il-ħaġa tista' ittejjeb il-kooperazzjoni u rapporti bejn il-Parlament Nazzjonali u il parlamenti Ewropew. Forsi għandhom ikunu istituzzjonalizzati, ċoħe għandu jkunem għandu għandha tkun deskritta b'regolament il-laqat li jisiru bejn il-partiti. Anki anki fil-elezzjonijiet. Pero dan huwa dak li dak li sar, dak li ġara u mux kwistjoni ta' dritt. Tkun ħaġa tajba li kunem lista translozjonali. Jena eh, wieħed ta' min jirrifletti fuq dawn il-kwistjonijiet biex jasal l konklużjoni minnaħa waħda fuq dak li għandu xjasam mal president tal-Kommissjoni wieħed jista' jasab fuq vot minnaħa ta' ċittadini. Vot ta' ċittadini għal president tal-Kommissjoni. Umbat fuq fuq it eh, e, eh, transnazjonalità tal-deputati ta Però il-Brexit se tillibera 73 siġu, forsi dawn is-siġi jistaw jiġu motija lill-listra transnazzjonali u dan qed ngħidu biex inkunu nistgħu insaħħu ir-relazzjonijiet bejn il-Parlamenti Nazzjonali u e- l-Parlament Ewropew. Grazie. Grazie eh, al Presidente Casini e ehm, now the Nirringrazzja l-President Kazini. Naddi l-kelma issa l-Sur Ludwig Dorn li huwa l-ex speaker fil-Parlament Pollak li ħajtkellem dwar is-sussidjarjetà u l-Parlamenti Nazzjonali. <coughs> Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Grazie ħafna. President, jina nishtiq diskuti il-sujġet illi ġejt mitlub nitkellem dwaru, ġifiri s-sussidjarieta u l-parlamenti nazjonali. Imma l qabel xejn nishtiq naqsam ħsib ma'kom li huwa dan. Biex nisviluppaw il-kooperazzjoni bej l-istituzzjonijiet bejn l-istituzzjonijiet Ewropej pal parlament u l-Kommissjoni Ewropea minnaħa u minnaħa l-oħra l-Parlamenti Nazzjonali, il-prinċipju ta' sussidjarjetà huwa xejn limitat u għalhekk fi kliem ieħor fil-fema tiegħi għal ġit tal-entitajiet politiċi Ewropej Inkisab ħafna bħala riżultat ta' proċedur tal yellow card u x'nistgħu nagħmlu iżjed jekk anzi rridu nippruvaw naħsbu x'nistgħu nagħmlu iżjed rabta mal-prinċipju ta' sussidjarjetà. Jina naħseb illi rridu nħarsu lil parlamenti nazzjonali u rridu naraw kif nistgħu eh, ikonna relazzjoni zed mill-qrib bejn l-istituzzjoni Ewropej u dawk nazzjonali. Ħana ma referenza issa għat-tlet każijiet fejn tista' tintuża l-yellow card. Irridu naraw ukoll x'tip ta' raġunar isegwu il-parlamenti nazzjonali u x'tib ta' risposta xi ta' tweġiba tagħti il-Kummissjoni. Meta nistudjaw din is-sitwazzjoni naraw illi ma jirreferux ta' stant tal-prinċipju ta' sussidjarjetà ma jżid għal kontenut politiku, jiġifieri għal-parlamenti nazzjonali l-argumenti li jissemmew huma l-prinċipju ta' sussidjarjetà, l-prinċipju ta' proporzjonalità, prinċipju ta' attribuzzjoni u l-fatt li għat memx għal dak li għed l il-Komissjoni ġivej kustjonijiet ta' kontenut politiku. Dawn huma affarijiet li diġa nafuhom, huma affarijiet li nafġażmu l mekanizmu tal-yellow card u huma elementi li jridu jiġu bl-lingwa b'lingwa b'lingwaġġ li tinftijem. Dik huwa l-unika għażla li għandna. U fil-fatt it-trattati propju hekk jgħidu. Palissa hemm konflitt bejn dwar xi nitkelmu nitkellmu u kif qed jiġi ppreżentat il-kontenut ta' dawn l-argumenti. Dik hija l-ewwel premessa li xtaqt nagħmel. It-tieni ħaġa. Dwar eh, limitu fuq il-kontrolli tal-użu ta' proporzjonalità fil-parlamenti nazzjonali, hemmhekk qed naraw li għandna daqsxejn ta' problema. Din il problema timbet mill-fatt li l-Kummissjoni Ewropea qatt ma tammetti għax ma tistax tammetti għax inkella tkun qiegħda eh, torqos mill-kompetenzi tagħhom, għat ma tammetti li marret oltre minn dak li huwa definit fil-prinċipju ta' sussidjarjetà, il-Kommissjoni supposti li għal-gwardjan eh, ta' trattati, u għal bħala gwardjan ta' trattati kif tista' għat tammetti illi eh, marret oltre minn il-kompetenzi tagħha. Barra minn hekk jekk il-Kummissjoni ta' ir-raġun lill-Parlamenti Nazzjonali tkun qiegħda eh, tkun qiegħda pratikament tħalli parti mis-setat tagħha f'idejn il-Parlamenti Nazzjonali. Ġifieri il-Kummissjoni Ewropea edha tilab rwol ta' awtorità morali eh, qudiem il-Parlamenti Nazzjonali ma fl-istess ħin l-imġiba tagħha mhijiex daqstant ideali. It-tieni punt li xtaqt nagħmel dwar il-prinċipi ta' sussidjarjetà huwa dan. Il-kontroll tal-prinċipi ta' sussidjarjetà iwassalna għal riżultat zero, ġifiri, jew ħejġi rispettat il-prinċipju ta' sussidjarjetà jew inkella ħan rridu nestendu, rridu morru oltre. Allura, irridu naraw min se jkun ir-rebbieħ u min se jkun it-tellif, ovvjament it-tellif dan il-każ se tkun il-Kummissjoni Anzi, ir-rebbieħa tkun il-Kummissjoni u it-tellifa ħajkunu l-Parlamenti Nazzjonali u dan joħloq sentiment kbir ta' frustrazzjoni. Dawk huma tliet eh, argumenti tliet premessi illi xtaqt namel li naħseb li minħabba fihom li naħseb li għanna nenfasizzawhom flimkien ma l-argumenti li ressa il-rapporter, ġifiri kustjoniet li għandhom xieqsmu mal prinċipju ta' sussidjorita u prinċipju ta' proporzjonalità. Dwar li prinċipju ta' proporzjonalità memx rebbiħa u memx tellifa. U propju dibattitu dwar dan il-prinċipju illi jippermettina napplikaw il-politiki b'mod eh, b'mod effiċenti Għaliex jiġri, jekk kulħadd ċedi ħafna, ħadd ma se jkun kontent fl-aħħar ovvjament qatt ma jista' jirbaħ kulħadd. U allura fl-aħħar mill-aħħar irridu naraw kif jista' kif nistgħu eh, nkunu l-iżjed sodisfatti possibbli. U fil-fatt dik rabta propju bejn il-prinċipju ta' sussidjarieta u l-prinċipju ta' proporzjonalità. Naħseb li sandi nat il-kelma li l-kellim ta' warajja biex jitkellem fuq suġġetti oħrajn, pero tfadal li zewċ minuti biex bekk nkun għamilt 10 minuti. U għalek, xtaqt nfakkarkom f'dali ġej. Hemm ukoll kwistjoni oħra li naħseb li l-Parlament Ewropew jista' jkollu rwol importanti dwarha dwar xed nitkellem. Jekk inħarsu iżjed fil-fond lejn il-prinċipju ta' proporzjonalità, għandu jkun il-Parlament Ewropew li iżjed istituzzjoni b'saħħitha. L-istituzzjoni illi se jirnexxila eh, tqarreb iżjed il-Parlamenti Nazzjonali. L-Unjoni Ewropea donna forsi tider eh, sempliċi ma l-istruttura tagħha hija pjuttost imperjali. Għandek ċentu struttura ta' imperju fejn għandek rota li qed iddur imma qatt ma nafu eżatt fejn huwa iċ-ċentru tar-rota Allura jekk nikkonċentraw fuq il-Parlamenti Nazzjonali, naraw kif il-Parlament Nazzjonali li huma fil-qalba tar-rota issaħħu grazzi għall-inizjattiva Barroso u anka għall-inizjattivi oħrajn. Issa, eh, dawn iċ-ċertu interessi illi hemm partikolarment għal parlamenti nazzjonali. U jekk ikun hemm rispett għal proporzjonalità u ma jkunx hemm blokki għax jekk inti tirrispetta l-prinċipju ta' proporzjonalità, jista' jkollok dibattitu ma qatt mhux sar ikollok imblokki. Allura irridu naraw kif jista' jaħdem aħjar iċ-ċentru biex bekk e, mill-konflitti, meta kien hemm każijiet ta' konflitti daw ma jkunux taħsara imma jiġġeneraw dibattitu b'rispett reċiproku biex bekk dak il-konflitt jintuża bħala għodda u bekk insolvu d-differenzi ta' bejnietna. Għalhekk il-Parlament jista' Eh, jistajajn il-parlamenti nazjonali biex ma jibqawx daqshekk iżolati biex il-parlamenti nazjonali jixprunaw ir-rota, r-rota tkomplet dur u l-proċessi kollha jaħdmu tajjeb. Grazzi. Thank you uh, very much, uh, uh, Mr. Dorn. Grazzi ħafna l-Sur Dorn. Grazzi ħafna tad-diskors interessanti tiegħek naħseb illi l-qoddim ħan ħafna kommenti dwaru. Issa għanna intervent mill-professur Pernice li huwa direttur tal-Istitut Umbolt u għandu diskors fuq il- l-istruttura politika u dialogu nazzjonali. Grazzi ħafna, jina ħan bil-Ġermanis. Naħseb illi bekk inkun qed ngħin il-kulħadd, speċjalment l-interpreti. Ningrazzja eh, ħafna lill-rapporter tal-mistoqsijiet interessanti li għamel li naħseb illi verament jolqtu l-musmar fuq rasu. L-ewwel ħaġa li xtaqt nagħmel huwa li nagħti twissija. Id-demokrazija fl-Unjoni Ewropea xi kultant titwarrab għaliex eh, ma jkunx ċar min huwa kompetenti għal xiex. Allora meta nitkellmu dwar id-dialogu interparlamentari u l-kooperazzjoni, jiridu nassiguraw illi ma nispiċċawx f'sitwazzjoni fejn ikun hemm dejjem iżjed taħwit u iżjed naqqas ta' ċarezza dwar min għandu il-kompetenza għal xiex. Irridu nkunu f'pożizzjoni li nistgħu nidentifikaw min huma il-politiki, il-politiċi l-ħsiena. Issa jiena kif nista' nidentifika u nwarrab il-politiċi l-ħsiena f'kuntest Ewropew. Hija xi ħaġa komplikata ħafna. Jekk ngħadu flimkien il-parlamenti kollha u ngħidulhom li huma responsabbli għal kollox u huma ħajjieħdu ħafna deċiżjonijiet ġifir konna bħal forum imħallat mela hemmhekk il-kobba tkompli titħabbel iżjed u iżjed ma fl-istess ħin importanti li nużaw ċertu forza mill-punħa tal-parlamenti fl-Ewropa, importanti li nsaħħu il-kontrolli parlamentari fl-Ewropa. għaddi kumment ġenerali. Fil-fema tiegħi dak li qed naraw fl-Istati Membri huwa li l-irwol tal-parlamenti nazzjonali ma, ma jżomx istess pass tal-iżviluppi li kunem. L-irwol tal-parlamenti ma jsegwix l-iżviluppi li kun qed seħħu fl-Ewropa. Hemm ħafna affarijiet fl-Ewropa li huma rilevanti direttament tal ċittadini u dawn huma deċiżi jittieħdu deċiżjonijiet dwarhom fi Brussell imma fl-istess ħin f'artiklu 10 tat Trattat tal-Unjoni Ewropea jgħid illi il-gvernijiet rappreżentati fil-Kunsill tal-Ministri fi Brussell irridu jwieġbu għaċ ċittadini nazzjonali. Issa jekk dan kollu huwa minnu, mela ma nistax nifhem kif l-Ewropa m'għandix ruol akbar f'elezzjonijiet nazzjonali, mhux qed nitkellem fuq elezzjonijiet u votazzjonijiet dwar jekk l-Istati membri jdux ikunu parti mill-Ewropa jew le, qed nitkellem fuq suġġetti iżjed bażiċi. Il-parlamenti huma maħtura mill-ċittadini u daw jirrappreżentaw il-pajjiżi tagħhom fi Brussell. Imma minnaħa l-oħra fil-element fil-elezzjonijiet nazzjonali dawn l-affarijiet ma tantx anzi xejn huma evidenti. Huwa l-Kunsill Ewropew li jiddeċiedi xħajkun għat jindirizzaw il-politiki Ewropej, issa min jikkontrolla dan kollu u ma ċittadini u ma l-kostituenti. U din hija ħaġa mhux ta' stant ovvja ta' min. Inkunu konxi tagħha, la darba nkunu konxi mela mbagħad il-Parlamenti Nazzjonali ser jieħdu l-kompetenzi Ewropej tagħhom iżjed bis-serjetà. Imbagħad nistgħu nibdew naħdmu flimkien għaliex il-Kummissjoni, il-Konsill u l-Eżekuttiv ser ikollhom bżonn xorta ta' bażi għas-setat tagħhom u għal daqstant ikun hemm skrutinju parlamentari. Naħseb huwa essenzjali għal parlamenti nazzjonali biex jaħdmu flimkien mal-Parlament Ewropew. It-tielet kumment tiegħi huwa dwar il-prinċipju tas sussidjarjetà. Fil-kontest tal-prinċipju tas sussidjarjetà, hemm ħafna eh, affarijiet li jinftemu ħażin. U dan il-parlamenti nazzjonali jieħdu l-opportunità bih biex jatwaw kontra il-politiki Ewropej biex jieħdu pożizzjoni tal-Ewropa li l-om tisriqlhom is-setat. il-prinċipju ta' sussidjarjetà huwa għandu jkun bażi illi tagħti leġittimità lil politiki Ewropej. Ġifieri fi klim ieħor, dak li l-istati membri ma jinaxxilhom x'jagħmlu b'mod effiċjenti jisir fuq livell Ewropew. Mekk huwa l-irwol tal-Ewropa, mekk hija l-kompetenza tal-Ewropa qudiem iċ-ċittadini Ewropej u l-prinċipju ta' sussidjarjetà huwa l-prinċipju illi jiddeċidi x'għandu jsir fuq liema livell u għandu jintuża b'mod proattiv mhux bħala xorta ta' difiża kontra l-Ewropa u sfortunatament hija xi ħaġa li l-Parlamenti Nazzjonali spiss ma jifmux. Jekk nitkellmu dwar sistema ta' twissija bikrija, qed nitkellmu dwar li nħarsu il-kompetenzi nazzjonali viżavi l-Unjoni Ewropea. U għawek fil-fat il-green card jgħada tajba ħafna importanti. Għalli xirridu naħsbu kol f'termini ta' li l-Parlamenti Nazzjonali jaħsbu eh, xinkari jiridu kollom, xinu ma l-affarijiet illi u jiksbu u jiksbu mish kapaċi jiksbu fuq livell nazzjonali għal stant fiex għandhom bżonn l-Unjoni Ewropea. U għalhekk il-Parlamenti Nazzjonali fil-kuntest tal-prinċipju ta' sussidjarjetà jridu jużaw dan l-istrument tant prezzjuż biex jaqbżu għall-interessi taċ-ċittadini tagħhom. <clears throat> Jekk tħares lej prinċipju ta' sussidjarjetà b'dan mod, tista tqis il-kwistjoni kollha tat-tisħiħ tal-irwol tal-kooperazzjoni bejn parlamenti bħala xaġi set importanti. Issa kien hemm l-għaxar mistoqsijiet ħan miġibhom ta' malajr l-ewwel mistoqsijiet dwar kompetenzi u limitazzjonijiet fuq kompetenzi. Ħanedikom eżempju bil- bil ehm, meta kien hemm persuna li permezz ta' konvenzjoni ridet iddefinixxi ċertu kompetenzi. Però ma rnexxilhomx David Cameron l-istess prova jagħmel prova eh, jagħmel il-Balance of Competences Review. Ħareġ din idea li ħaseb li kienet eh, arma tajba ħafna kontra l-Ewropa, imma ma ħadmitlux. Minna l-oħra kienet rebħa għall-Unjoni Ewropea. dan il-rapport ġi mħejji b'serjetà kbira ma wara illi fl-Unjoni Ewropea ma kienx hemm kompetenzi żejda. Dwar is-sistema ta' twissija bikrija huwa veru ma tantx qed tintuża din. Forsi jitomin wieħed jerġa' jiddiskuti ftit l-iskadenzi, ma nafx jekk natux periodu ta' żmien itwal il-sistema ta' twissija bikrija tibdix taħdem xifti taħjar. Meta ngħid taħdem aħjar, qed ngħid li jintieħdu iżjed inizjattivi eh, f'dak li leġislazzjoni nazzjonali. Naħseb illi din il-sistema ta' twissija bikrija teżisti għax jeżisti il-prinċipju ta' sussidjarjetà u naħseb huwa biżejjed biex jassigura l-Kummissjoni ma tamel xejn li jaħdem kontra s-sussidarjetà. Forsi nippruvaw, nistgħu nippruvaw naħdmu kif eh, naħsbu dwar kif tis-sistema tista' tkun iżjed diretta billi nesploraw forsi anka x'nu l rwol tal-minoranzi fis-sistema. Per eżempju, għaliex għandu bżonn ikun hemm grupp ta' stati membri biex tiġi attivata s sistema ta' twissija bikrija, għaliex ma jistax ikun stat membru wieħed waħdu. Jekk irid ikun hemm grupp ta' stati membri, hemm ukoll l-idea tal-li jkollok eh, partiti politiċi differenti dominanti f'pajjiżi differenti, ġeneralment il-partit dominanti jkun dak fi gvern jekk forsi nistgħu naħsbu f'xi tip ta' koalizzjoni pan-Ewropea. Ġifieri ma naħsbux f'termini ta' parlamenti nazzjonali, imma ngħidu pereżempju hemm ċertu parlamenti u ċertu minoranzi, ċertu gruppi minoritarji fil-parlamenti li jistaw jinaqdu fl-imkien. Per eżempju, għal tali kwistjoni, forsi ikunu soċjalisti illi ma jaqblux magħha, forsi għal kwistjoni oħra jkunu dawk iżjed konservattivi ma jaqblux magħha. Jiena naħseb illi l-Ewropa għandha bżonn iżjed politika. Mhux politika f'termini ta' naqblu mal-Ewropa u ħna kontra l-Ewropa, ma' politika biex naraw x'huma l-prioritajiet, eh, kif x'naħsbu dwar l-austerità, x'naħsbu dwar il-qat. Fuq dak għandna niffokaw u forsi dak jista' jieħu rwol eżitattiv fih dan is-sistema ta' twissija bikrija. Issa, dwar green cards tista' tkun organizzata bl-istess mod. Parlamenti u koalizzjoni ta' ċertu eh, partiti politiċi minn parlamenti differenti jistaw forsi jħorġu b'inizjattiva u jibatu għal il-Kommissjoni. U l-Kommissjoni jina saqsija għaliex għandew għalfejn ikun hemm xaġa fit-trattat biex il-Kommissjoni taħu azzjoni fuq xi ħaġa li ġejja mill-Parlamenti Nazzjonali. Jina kważi kważi kon naħseb li ovvju illi kinti tintalab t-leġizla fċertu qasam il-Kommissjoni tagħmel hekk jekk jagħmel sens. Walek naħseb illi kommissjoni għandha bżonn tisma' jar għandha bżonn ta' tiżjed każ eh, li xewqat ta' ċittadini u tal-membri parlamentari. Dan għandu jwassal biex is-sistema tkun waħda ta' natura iżed politika u waħda li taħdem iżed mill-viċin ma' ċittadini. Imbagħad dwar id-dialogu strutturat politikament. Dina kienet idea tas Sur Barroso eh, li ħarġet fil-2006 u minn dak iż law ġraw ħafna affarijiet. Tfasslu ħafna dokumenti, nħarġu ħafna dokumenti, kienu ħafna dibattiti, ħafna dialogi, imma f'tal il-ktib li għandja wek Jan Cooper jitkellem dwar il-Parlamenti Nazzjonali wara Trattat ta' Lisbona wara l-kriżi tal-Euro. F'dan il-ktib huwa jgħid jekk jekk fimtu sew, jekk eh, fimtu sew dak li qed nisma' illi il-ħafna komitati u il-ħafna riformi, eccetera, huma affarijiet tajbin, kulħadd jaf il-xulxin, kulħadd jitkellem ma' xulxin, eccetera. Imma ħafna membri parlamentari jħossu li wazit importanti li eh, jipparteċipaw iżjed fil-kostituenzi tagħhom milli fid-dialogu Ewropew. Dan kollu għandu x'jaqsam mal-fatt li dawn l-entitajiet kollha u l-fora tal-Kumitat Interparlamentari m'għandhom l-ebda setat biex jieħdu deċiżjonijiet. Hemmhekk jistgħu jesprimu ruhom, jistgħu jiddiskutu imma ma jittihdux deċiżjonijiet li jaffetwaw il-pubbliku ġenerali għalmenu u ma tantx nisimgħu dwarhom laqqas ma tantx eh, pereżempju tisma' dwarhom fil-mezzi tax-xandir. U allura dana iwassal lill-Kommissjoni biex tagħmel xi ħaġa jew il-Parlament jagħmel xi tip ta' influenza fuq il-Kunsill ma naħsibx allura naħseb tkun idea tajba li dawn il-fora ta' kooperazzjoni interparlamentari kollom xi tip ta' setat għat-teħid ta' deċiżjonijiet. Dana aktar x'ikun jitlob eh, bidliet fit-trattat, jina kollu sempliċement qed insemmi l osma prinċipali fejn hemm kooperazzjoni li tissemma fit-trattat qed nitkellem fuq artiklu 13 tal-Patt Fiskali l-intaqalu ħafna affarijiet interessanti dwar, ma l-Kumitat ma jistax jieħu l-ebda deċiżjoni. Imbagħad hemm il-politika ta' sigurtà u affarijiet barranin fej għal darboħra jsiru ħafna diskussjonijiet u dan kollu tajjeb m'hemm xejn ħażin fek, imma jekk dan l ma jkollhomx il-kompetenza biex jieħdu deċiżjoni, mela mbagħad il-politiċi, il-ministri, il-kapijiet ta' gvern mhumiex se jisimgħuhom. Dawn huma kumitati u entitajiet li rridu ikollhom is-seta jieħdu deċiżjoni biex bekk kulħadd daqjem u ddejħu jismagħhom ftit. Issa l-Kumitat eh, Konġun ta' Skrutinju tal-Europol Daka jista' jkun li kollu ċertu eh, deċiżjonijiet, eh, setat teħid ta' deċiżjonijiet, ma nafx huma dettalji, u naħseb li dak jista' jservi ta' model għal kumitati oħrajn. Issa, il dwar il-green card u l-red card, il-red card, il-green card naqbel maħħa il-red card assolutament le. Il-green card toġobni x tippreżenta ċertu bilanċ istituzzjonali, hemm ċertu ġerarkija, hemm ċertu regoli dwar min jagħmel xiex u min għandu kompetenza għal xiex. Ir-red card minna l-oħra iżżar ma dik is-sistema kollha ta' kompetenzi. Naħseb illi f'ċertu parlamenti jista' ikun illi hemm ċertu sistema ta' red card, ċertu parlamenti forsi jixtiequ li kollhom sistema li juru red card, Imma dak li ġi ġis fi Brussell dwar l-inizjattiva tal-Kommissjoni u tal-Konsellu tal-Parlament huwa kompetenza ta' dawn l-istituzzjonijiet. U dak huwa proċess tajjeb. U huwa proċess li red card kieku eh, iż-żarmaħ kollu. Naħseb il-red card tkun ma tkun tagħmel ħlif tfarrak is-sistema kollha. Xtaqt ngħid ukoll kemmtejn fuq l-IPEX naħseb li huwa strument tajjeb ħafna. Huwa jservi ta' bażi għall komunikazzjoni u għall informazzjoni għall kooperazzjoni interparlamentari u għalhekk huwa importanti biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni interparlamentari. Imma, fil-kontest tal-IPEX, min jaf jekk kienx hemm xi ħadd li xi darba ħaseb fuq uh, fora ta' diskussjonijiet virtwali u diskussjonijiet online. Fik li ieħor, jekk ħajkun hemm biex ikonna uh, Kooperazzjoni interparlamentari f'ċertu oqsma li naħseb li għamel sens jekk dialogu interparlamentari diskuti ċerti suġġetti ad hoc minn flok jiddiskuti fuq bażi politika, rridu jiddiskutu ċertu suġġetti pal per eżempju il-politika ta' refugġati u naħseb li dan jagħmel ħafna sens, jagħmel sens li jiġu organizzati dialogi interparlamentari fuq ċertu suġġetti sa ma dan is-suġġett jiġi solvut. U għal dan l-iskop eh, jista' jintużaw ċertu forum, ċertu fora eh, online biex ikun hemm diskussjonijiet bejn il-membri parlamentari u anke il-pubbliku ġenerali, il-pubbliku n-nies normali jixtiequ jkunu involuti. L-IGF fil-forum tal-intergovernanza fil-fattu eżempju prim ta' dan kollu. Fil-gruppi ta' ħidma immel fejn ruħ jiddiskutu suġġetti bħal dawn u kollox jiġi mxandar fuq l-internet. Kull minn interessat jgħat fiqjat fid-dinja jista' jidħol online u jipparteċipa fid-diskussjoni. Dawn huma inizjattivi li e, isaħħu l-involviment ta' ċittadini. Imbagħad dwar il-ġimgħa Ewropea. Ma naħsibx li din hija ħażina. Tejn biex għal darbohra tiġbed iżjed attenzjoni lejn l-Ewropa. Imma jridu nqgħdu attenti. U fil-fatt, nishtejn wissikom li ma maridux naslu f-situazzjoni fejn in-nies jgħidu iva mela dik il-ġimgħa hija l-ġimgħa Ewropea hemmhekk nikkonċentra fuq l-Ewropa u kif tgħaddi mbagħad neġgħu dawn ħajsitna lejn l-affarijiet nazzjonali tagħna. Ma rridux li seħtana għaliex dak kellha jaħdem kontrina. Il-Parlamenti Nazzjonali ma Parlamenti Ewropej kol. Kull ġimgħa għandha tkun ġimgħa Ewropea u l-membri parlamentari jgħidu jkunu konċi ta' dan. Iridu jihdu ben, iridu jihdu dan il-xol taħħom bis-serjetà. Grazzi. Eh, professor Pernice. So, eh, Grazzi ħafna, Professor Pernice. Issa nibdew bid-diskussjoni, jena naħseb li eh, għamenna pastajja l-qudiem fuq il kussjoni tal-green card nemmen li fil-fat kolla kontribwejtu fuq dan il-punt għal għaliex u għapunt importanti għandi 11 il-kellim fil-fat illi talbu l-kelma. Issa, jekk. hemm min jixti eh, jitkellem eh, apparti dan eh, mlew il-karta safra. Il-karta mux il-kard. Mela, kif għattilkom ħanimxu bi sistema fejn nieħdu kellim bil-Parlament Nazzjonali mbagħad nejn il-Parlament Ewropew l-ewwel Daniel Orwa illi hija membru tal Assemblea Nazzjonali ta' Franza. Grazzi ħafna, Sinjor President, grazzi wkoll sur rapporter tal-res ta' numru ta' punti importanti illi nresqhom grazzi wkoll l-esperti li defendew birħom u qalbhom eh, il-Green Card eh, fil-fatt aħna uħut eh, mill-dawk li flimkien mal-Parlamenti Nazzjonali analizzajna u nidefendu din il-pożizzjoni favur il-Green Card. Nishti nitkellem fuq xi punti il-wġeba u kolla dak il-li saqsina rapporter l-ewel, naħseb li jkun xiera u fuqtu il-mekanizmu ta' tussija bekrija benestendum u koll eh, għal-proporzjonalità, mux bista sussidarieta. Ma nasibx li dawn iż żewġ eh, kussanijiet għanna separawom jew noponuhom huma marbuta ma' xulxin. Fuq eh, il-fatt li l-Parlament Nazzjonali ħidma tagħhom tkun faċilitata permess ta' perjodu ta' tmin ġemata naħseb li 10 12 il ġemma pero huma ferm iktar interessanti eh, imbate eh, fuq il-kwistjoni tal-minoranzi politiċi fih dan il-parlamenti eh, skont l-opinjoni matija fuq s sizzarreta rridu naraw li dawn il-minoritajiet ikunu viżibbli biex bekk ikonna dibattitu demokratiku iktar għani għax fl-aħħar mill-aħħar tidejjin dan li qed jitolbu iktar u iktar fl-aħħar mill-aħħar fuq il-kwistjoni ta' semestru Ewropew naħseb l-aħjar ikona konverġenza tal-programmi budġetari tal-parlamenti imma wkoll li eh, l-opinjonijiet tal-Kummissjoni eh, Borġeve eh, dawn ikunu pubblikati qabel id-diskussjonijiet budġetari nazjonali li li xikultant ċertu inkoerenzi illi b'xnejtek ma nżetajb maħat imbagħad irridu nippromovu kor wol pozittif fil-proposti li jsiru drabta mal- mill-parlamenti nazjonali vizavi l-parlament nazjonali u anki l-kommissjoni naħseb li irrelevanti mill-grupp politiku huwa kulħadd għandu dej kwestjoni għal-qalbu allura naħseb li l-kwestjoni ta' sussidjarjetà inħarsu naħseb li jridu nsaħħuha u mhux kif għalu bosta minnkom Brett Card imma naħseb li biex ngħidlek il-yellow card tifavorixxi iktar il-blokkaċ milli mill-effetti pozittivi. Pero eh, jirġi xirġi naħseb illi eh, u biex nejtek il-green card illi fil-fat eh, esaħħaħna fil femittana u kif rajna u koll diġaw kienem uħut minn dawn il-green cards li ġew suġġeriti. Pero naħseb il-Komissjoni t-tismana ma tistax tgħidilna isma' hemm diġà f'dik il-biċċa leġiżlazzjoni l-idea jew oħra li naħseb irid tkun proġett komuni u l-Kummissjoni tagġi fuq eh, din il-green card. Naħseb li forsi xi punti eh, li nisħaqhom biex nala eh, importanti il-kwestjoni tal-gvernanza taż-żona euro irridu kunu iktar maquda u li tkun punt li ikon iktar vuċi bħala Parlament Nazjonali u Parlament Ewropew. Kwestjonijiet budġetarju ekonomiċi li kif kif kif hemm ukoll fl-artiklu 13 eh, naħseb il-konferenza eh, li għandna fuq dan is-suġġett eh, irridu naraw l intom segwitu anke kif jistipolaw kif jistipolaw ir-regoli interni. Irridu naraw kol ikun hemm listi transnazzjonali u l-element transnazzjonali fil-parlamenti ikollu sens biex naraw li kun hemm bilanċ tajjeb fost rappresentanzi nazjonali u li dawn ukoll ikunu preżenti wkoll fil-Parlament Nazzjonali. Naħseb li però l-ġejjeni eh, jista' jkoll jiftaħ il-bieb għal alternativi oħra. Jista' jkollna wkoll speċi ta' kongress għal annwali fejn tul ġimgħa nintaqgħu Parlament Ewropew, Parlament Nazzjonali, dan jagħmel iktar iktar sens jekk aħna qed nitkellmu fuq konvenzjoni dwar il ġejna tal-Ewropa u biex inkomplu u Ewropa iktar b'saħħitha, iktar demokratika u nittama li bekk iċ-ċittadini tagħna ikun jistgħu jidentifikaw iktar fl-Ewropa. Grazzi ħafna, Senjura. Tieni, kellim. Regina Bastos mill-Assemblea ta' Demokrazija tal-Portugal. Grazie ħafna. Nixtieq eh, nibda billi nirringrazzja l-rapporter, Sur Angel, illi fil-fatt eh, huwa espert tal-kwistjoni, eh. huwa xi ħadd li jaf tassew kwistjoni u ħejja dan id-dokument preparatorju ta' natura ta' tassew soda b'saħħitha ma nixtieq ngħid li trattat ta' Lisbona u dak li għana fil-Parlamenti Nazjonali jej juri li kif għal sur Kazini rridu naraw li r ruol ir ruol tal-Parlamento Nazzjonali jrid ikun wieħed attiv ġifieri rridu naraw li r ruol tal-Parlamento Nazzjonali mullilin mir ruol tradizzjonali tal-kontroll tal-gvern permezz ta' kompetenzi ġodda permezz ta' atti leġislattivi nistaw nirrespettaw prinċipi ta' sussidjarjetà u naraw ukoll li jkollna sistemi bħal dak ta' tussija bekrija. Aħna fl-Assemblea Portugiża ħsibna li jkollna mekanizmu ta' kontroll biex jiġi rispettat iż-żmien preskritt mit-trattat U eh, nixtieq ukoll eh, reċentament eh, saret riforma tal-metodoloġija ta' kif isir dan il-kontroll. Din il-metodoloġija l-ġdida tkompli timplika il-persuni kompetenti, l-assembleji autonomi wkoll. Pero taħseb ukoll biex ikun hemm l-evolviment ta' soċjetà ċivili. U id-dialogu bejn il-Parlament Nazzjonali, il-Parlament Nazzjonali u l-Parlament Ewropew jibqa' jilab ruol importanti fil-proċess ta' deċiżjonijiet. Ċertament aħna għandna missjoni li hija dik li jiġi rispettat il-prinċipju ta' sussidjarjetà. I kwistjoni tal-oppożizzjoni, tal-minoranzi, nafu illi fir riżultati fl-annessi tal-vot u da koll l-indbat minnaħa tal-Parlamenta Nazjonali l-istituzzjonijiet Ewropej huma importanti u nasib irridu nagħmlu iktar fuq dan. Nixtieq eh, fuq dan il-punt nifraħ ir-rapporter tal-li eh, saħaq fuq dan il-punt forsi u koll mod partikolari nistaw natu segwitu għal kustenijiet Ewropej eh, naf li hemm il-figura fuq fil-Parlament Nazzjonali li toħsieb l-affarijiet Ewropej, però forsi jista' jkun hemm ukoll xi eh, persuna li tkun marbuta mal pilastru ta' diritti soċjali u nkella semestru Ewropew nafu li hemm il-kwissjoni ta' tal-Brexit illi hija segwita kompletament, però naħseb illi fuq dawn il kustjonijiet irridu natu il-kelma wkoll il-Parlamenti Nazzjonali biex huma jkunu jistgħu jiprofondixxu l-kuntatt tagħhom ma' fuq il-leġizlazzjonijiet li jiġu diskussi fuq livell Ewropew biex bekk ikun jista' jkun hemm iktar stabilità. Ma jkunx hemm rivoluzzjonijiet eh, naħseb illi eh, tibdili ta' trattat mumiex meħtieġa ma jgħinux le, rridu nsaħħu għal kontrarju ir-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali kun hemm iktar laqat tal per pereżempju naraw li parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew ikunu fi dialogu u janalizzaw il-pozizjoni wieħed tal-ieħor kien hemm iktar sem fit-teħid ta' ta' deċiżjonijiet tal-Parlamenti Nazzjonali permezz ta' rikors għal uh, green card. Kif qalet il-kollega tiegħi senjora, naf li hemm numru uh, illi ħadu din l-inizjattiva fosthom il-Parlament Portugiż hemm ħafna proċeduri għaddejjien u li waslu għal iktar trasparenza fiskali. Nixtieq ngħid li rrit ikun hemm iktar u iktar sem motattif tal-Parlamenti Nazzjonali fil-bini ta' l-Unjoni din dan huwa bla dubju. Il-proġett tagħna u hija l-ambizzjoni illi l lkoll għanna naqdu. Grazzi. Grazzi u issa bħala koordinatura tal-grupp u għannom ta' Shadow Rapporter nieħu il-kelma di persuna għal żewġ minuta nitkellem bit-Taljan. Eh, mio il-mistoqsija tiegħi u kumment tiegħi hija fuq il-mistoqsija li għamel il-rapporter Rangel fuq il-kwistjoni tal-green card f'versjoni iktar ħafifa ta' proposti raġonevoli eh, minnaħa tal-parlamenti nazjonali. Eh, però il-kommenti eh, ta' Pernice u ta' oħrajn flimkien mal-parlamenti nazjonali l-oħra kollha huma a favur ta' din l aspett ta' proposta eh, tal-istituzzjonijiet eh, Ewropej u, u mhux ta' interdizzjoni. U dana e, e, e, jitlob li naħdmu fuq għambat naħdmu fuq fil-Kumitat tal-Parlament Ewropew fuq il-kwistjoni tal-Professor Pernice illi nużaw il-prinċipju ta' sussidjarità bil-maqlub però. Ek u għal-dostant naraw li ħaġa normali li l-Parlamenti Nazjonali għamlu proposti l-Kommissjoni u anki l-Parlament u anki l kunsil biex jihdu uh, eh, konsiderazzjoni li hemm kwestjoni ta' kompetenza Ewropea li tista' tiġi eh, studjata aħjar fl-livell Ewropew u allura eh, jitolbu l-Kummissjoni għabbażi tal-prinċipju ta' sussidjarjetà. Is-sussidjarjetà eh, e tista' tiġi anki eh, tista' tkun anki minnaħa l-oħra minn bil-inizjattiva tal-Parlamenti Nazzjonali u dina tista' tissostitwixxi l-ipotezi tal- eh, green card minar ma titlob bidla fit trattat għax dan huwa uh, eh, dinja setta li teżisti ġa fit trattat u b'daqshekk għal għal daqstant nistaw nistaw nikkonsidrawha. Jiena personalment naħseb li nista' naħdem u najdu dana li rapporter tana, pero nisuġġerih li tistaw intkom meta tamlu proposti ta'kom tamlu eh, eh, eh, tamlu ħabbażi tal-prinċipju ta' sussidjarjetà bil-maqlub, għax hija kwistjoni leġittima, kompletament leġittima. U tini kommenti li għamlu ħafna pero ġiet formalizzata fil-proposta tal professor Pernice hija illi namlu evalwazzjoni jekk għandix namlu eh, iktar namlu aħjar fuq ir-riżultati ma m'għandix tkun fuq eh, il-Komitat tal-Artiklu 13 jew eh, imma jistaw ikunu daw proposti formalizzati jekk jistaw jiġu assunti bħala proposti minnaħa tal-Kommissjoni u anki appoġġati mill-Parlament bil-seta indiretta ta' inizjativa bil-inizjattiva eh, għabbażi tal-inizjattiva legislativa. Dana jista' jkollu ukoll jista' jkun ukoll eh, element li jista' jagħti iktar forza li dialogu politiku. Eh, ċoħe il dialogu politiku bejn il-Parlament Ewropew u il parlamenti Nazjonali. Mbagħad hemm anki dialogi mal-Kummissjoni, eccetera. Ma dan jista' jkun element interessanti. Grazzi. Issa naddi għal. Issa naddu għall-intervent li mis. Is-Senjura Marina Berlinghieri mill-Italja. Kolla ġewda mill-Kamra ta' Deputati. Tima oġġettu dell'odierna riunione assum. Il-soġġett tal-laqa tal-lum hija importanti ħafna imħabba e, e, diskussjoni fuq il-futur tal-Unjoni Ewropea u fuq il-bidliet li nistaw namlu għal teħita deċizjonijiet biex nigarantixxu li kunem iktar e, effiċenza. Din hija ħaġa li għad fiċ-ċentru tal-opinjoni pubblika u qegħdin ħafna namlu approċċi differenti tal-forzi politika, speċjalment issa li hemm ħafna lezzjonijiet f'pajjiżi membri iċ-ċittadini e, e tal pajizi membri taħna, taħna u rew e, il-bżon illi kunem aġġornament tal-regoli u tal-politika tal-Unjoni Ewropea. Il-President Ettaj tgħidilha titkellem iktar bil-mod. Anki biex inkunu nistaw innaqsu id-distanza illi ħafna nies jaħsbu li dejjem hija ikbar bejn il-kwistjonijiet ta' ċittadin u risposti tal-istituzzjoni. U f'dan ix-xenarju huwa importanti li natu importanza l-rwol tal-parlamenti li huma il-forum principali tal-leġistimazzjoni u tal-konfront politiku istituzzjonalizzat. U għal din raġuni inħoss illi jridu namlu kurs forz biex natu l-ikbar attenzjoni lejn il il-kontributi li l-Parlamenti Nazjonali jistaw joffru għal proċessi ta' teħita deċizjoni fl-Europa. E, Impenn li huwa annunċat minnaħa tal-Komissjoni tal Ewropea biex natu iktar attenzjoni l-Parlamenti Nazjonali fuq proġetti ta' atti leġislativi. Però sissa għadna ma għaddejniex għall-azzjoni. Infatti sissa risposti tal-Komissjoni eh, dejjem jaslu tard ħafna u u ma jaċċettawx il-kritika il, il minnaħa tal-politika. E, u importanti li nżidu din il-kuxenza biex netaw il-riskju ta' euroxettuċizmu u ta' sfiduċa lejn l-istituzzjonijiet fl-Unjoni Ewropea. U l-istess raġunijiet il- eh, l-aħbar ġdida il-naningdu il naningdu Eh, il-dokumenti fil-parlamenti nazjonali u mux bis il-pariri raġunati fil-seduta tal-Parlament europeo. U f'din il-loġika anki diskussjonijiet li siru fil-diskussjoni interparlamentari fl-laqat eh, jow uh, per eżempju l-koza, kiridu jevitaw li għamlu jitkelmu fuq suġġetti ġenerali u jikkonċentraw fuq inizjativi importanti li jiġu adottati mill-istituzzjonijiet Ewropew. B'dan il-mod eh, jista' jkun eh, diskussjoni bejn il-parlamenti differenti, jista' joħroġ kontribuzzjoni biex intejbu E, il-deċizjonijiet tal-politika Ewropea u nevitaw diskussjonijiet astratti li mandom xejx jaqsmu mal-problemi li għandhom iċ-ċittadini. U f'dan is-sens aħna nħossu li il-proposta li namlu iktar koordinazzjoni aħjar e, hija e, tajba, anki billi namlu ġima Ewropea dedikata u għal din raġuni però nħoss li u importanti li l-parlamentari Ewropej ikunu jihdu sem u għandu jkun dialogu dirett mal-parlamentari singoli. Eh, U dan dan se, se tkun essenzjali li natu iktar importanza l parlament Ewropew fi dialogu mal parlament Nazzjonali biex bekk ikun hemm kontroll aħjar fuq l-Eżekutiv Ewropew, fuq il-Kummissjoni. Bekk ikun hemm iktar eh, demokrazija eh, u tiġi msaħħa din id-demokrazija biex il-Parlament Ewropew jista' jkollu anki dialogu transnazzjonali kif qal l-Onorevoli Kazini biex natu l-lista eh, eh politika transnazjonali il-73 eh, siġu eh, illi se jiġu vakanti wara il ħruċ tal-Renju Unit. Grazie. Grazie. Uh, the next big... Grazie l-kellim li miss. Edgar Mayer mill-Austria mill-Kunsil Federali Austriak. Jek joġbok. Grazzi ħafna. Rapporter, signori. Jiena. Il-president ta' tieni awla fl austria Is-sena li għadiet konna ta' sewa kamra attiva fuq il-prinċipju ta' sussidjarjetà għandna erbajn il-deċiżjoni eh, ġustifikata fuq suġġetti varji ma nixxiex nikkontradixxi il-professur Pernici, però nixtieq ngħid li mill-femma tagħna aħna maħniex apposti għall-Ewropa, però però naraw li eh, dan huwa dialogu eh, li fil-femma tagħna huwa kostruttiv eh, u kritiku ma f'sens kostruttiv u allura naħseb li fil-dawla tal-kooperazzjoni bejn diversi lende rridu naraw li jkun hemm rabta bejn mhux biss il-lende imma wkoll il-lende u l-livell ċentrali din hija xi ħaġa li l-istituzzjonijiet Ewropej jarfu anki permess ta' kumitat ta' reġuni. Fil-fatt il-kooperazzjoni bejn il-lende u eh, l-level ċentrali ħaduħ bħala eżempju ta' laqwa prassi, pero ħafna drabi hemm problemi bil tmiem ta' sussidjarjetà li jidum biss minn ġimgħat jiena għad dan ehm, fil kozek eh, anke wkoll eh, fil komedat ta' reġuni forsi jekk ninataw 12 il-ġimgħa jkunu nistgħu inwet u xogħol aħjar. Mbagħad hemm deċiżjoni li titisir mill istati membri li jistgħu jimbottaw iktar biex ikonna dawn etnax il-ġemma flokt minn ġemmat. Nxieq ngħid li aħna wkoll qed naħdmu ħafna qed jirnexxielna li neqorbu lejn iċ-ċittadini tagħna, daħħana proċeduri illi bija jista' jkollna dialogu mill-viċin mal-MEPS u biex huma jkunu involuti permessa dawn il-miżuri qed naraw li nistgħu nilħqu rabta ħjar bejn l-Ewropa u l-livell politiku nazzjonali u lokali. Grazzi ta' dan um, ta' din il-laqa tal-lum mela li l-involviment tal-Parlamenti Nazzjonali u iktar u iktar kruċjali fi żmien fejn l-Unjoni Ewropea għandha qudiema numru ta' sfidi. Ir-rapport ta' Sur Rangel um, huwa wieħed interessanti u uh, nixtieq ngħid li hemm numru ta' suġġetti hemmhekk ta' min Narbat magħhom. Kull kwestjoni oħra li xtaqt insemmi la atti delegati naf li jtieħdu ħafna deċiżjonijiet fuq dan il-punt u konna nikonsidraw jekk rati delegati għamlu sens jew le, manna xejn kontra rati delegati, ma rridu naraw naqra kemm spiss jintużaw dawn rati delegati. L-influenza tal-Parlament Ewropew tjiebet fuq dan is-suġġett mill-Trattat tal-Lisbona, però mhux bizzejiet, naħseb li rridu naraw li ehm, l-użu tal-atti ta' implementazzjoni u għatti delegati eh, ikun xira li kun evalwazzjoni iktar approfondita fuq. Fl-axħar kontenti jekk il-Kommissjoni tweġibna tweġibna fit minn ġemat xi ħaġa li qatt maġrat fil-fatt. U bekk nara, grazzi. Kumment tajjeb minn għati għakli. Naddi jessa il-kelma li senjuri wara Diane James mill-Parlament Ewropew. Jek Grazie ħafna, Signora President. Fil-fat jiena nħosser li dibattitu eh, u diskorsi ta' sew interessanti minn membri l-istudent u eh, grazzi wkoll eh, tal-fatt li din magħna l-qajtu l nixtien nixtieq nfakkar pilastru importanti tal-sħobija tal-Unjoni Ewropea ġifieri dak ta' sim ta' solidarjetà u minkejja l-Brexit nixtieq ngħid l-Unjoni illi r-Renju Unit għadha tilab parti u tixtieq tilab rwol attiv fl-Unjoni, però minn dak li smajta, nixtieq nisħaq ċertu eh, elementi eh, ewlenin, ġifiri l-istennijiet ta' ċittadini tal-istati membri li jkun hemm impenn reċiproku u teħid deċiżjonijiet eh, miżewġ naħat. Waħda mill-kritika minn kritiċi li saret u dan nisemgħu minn bosta partijiet hija noqqas ta' trasparenza, il-fat li deċiżjonijiet jittieħdu fis-sigriet, tul trialogi u dan kollu tafu kemm wasal għal ehm, dizappunt eh, u għal dbejt ta' ċittadini tagħna mill-Unjoni. Naħseb illi kwalsiasi attività biex nindirizzaw dan hija eh, palata bef. Tul il-kampanja tal-Brexit kien hemm dikjarazzjonijiet eh, li kienet isiru illi bejn 60-70% tal-liġijiet tal-Unjoni ta' Renju Unit kienu ġejjin me direttivi Ewropew. Jena ma rajt xejn fl-axar sentejn u nofs illi <laughs> juri l-kontrarju ġifiri. Rridu kunu tassew attenti li meta nitkermu dwar s-sdarjeta ma konux qed nitkermu dwar subordinazzjoni ta' Parlamenti Nazzjonali għall-Unjoni Ewropea. Nasib jekk narfu din ir-realtà dan jgħinna ferm. Sensiela ta' kommenti ta' malajr semmejna l-fat li kunem eh, MPs li kunet jelbsu eh, biex nejtek zewċ eh, kpiepe li jaqsmu ir-ruoli ma <coughs> membru ta' Parlamenti Nazzjonali ma nafx anke jissa jkun hemm xi tip ta' review jew kell investigazzjoni naf li dan mhux preżentament permess però naf li hemm ċertu eċezzjonijiet hemm il-gvern devolut ta', ta Wales u tal-Iskozja fejn dan xaġa simili deġa teżisti fuq il-punt ta' burokrazija. Nixtieq, nitlob, nitlob in-nies jekk jaġobkom ejja ma jkonniex, ejja ma jkunniex iktar skrutinju, ejja ma jkonniex iktar biex nejtek eh, affarijiet illi iżommu meta jita deċiżjonijiet fuq livell nazzjonali u Ewropew. Naseb illi jekk nimġu f'direzzjoni apposta eh, sfortunatament biex eh, ħaġa tajba. Imbagħad jekk permettu li l-aħħar punt naħseb illi wasal iż-żmien illi nirriflettu illi dwar saf ieħor strada simile House of Lords illi għanna fir-Renju Unit ma nafx għana eh, sepp bekk nkunu qed nagħmlu l-affarijiet iktar komplessi ma tantx ma sens, pero jek jekk eh, nipruvaw kif qed nipruvaw nagħmlu bħalissa li nisimplifikaw l-affarijiet dan ikun ferm aħjar u jgawda minnu kullħat. Grazzi ħafna. Tali tajtni kemmu sinar President. Grazzi il-kellim li Mrs. Sur Jannis Sara Kjotis mill-Parlament Elleniku. Il-kelma li l-ek. Grazzi, Senjora President. Nishtiq nirringrazzja l-kellima kollha. Nasib illi qegħdin ngħixu żminijiet importanti fl-Unjoni Ewropea li għax irridu nagħtu tweġibiet għal kustjonijiet serji, il-kustjoni ta' teknoloġija kif qed taffettwa x-xogħol, il-kriżi ta' refuġjati, kif ukoll l-iżjeda tal-populiżmu. Il-Kummissjoni Juncker il ħadet bosta inizjattivi biex ittejb il-koordinazzjoni bejn l-entitajiet, pereżempju r-reviżjoni, review tal-ftehim internazzjonali għal tmexxi aħjar, ċertament ir-ruol tal-parlamenti nazzjonali kif seppolati fit-trattat u um, għaf l-interess tagħhom li appoġġew il-prinċipju ta' sussidjarjetà, però relevantament mir-ruol istituzzjonali tal-Parlament Ewropew u fl-interess tal-Unjoni li saħħaħ ir-ruol tal-Parlament Nazzjonali il-għala. Għalix huma l-iktar istituzzjoni rip tal-votanti. Huma fil-fatt għandhom rabta diretta eh, mal polsa poplu u l-poplu għandu rabta diretta ma' min qed jagħmel il-liġijiet. Allura nixtieq ngħid li eh, nilqaw kull sforz eh, f'din id-direzzjoni, kull sforz biex titnaqqas il-burokrazija minnaħa tal-Kommissjoni kif ukoll kull appoġġ għal proċessi demokratiċi, però naħseb il dispożizzjoni ta' trattata hawnhekk m'għandhomx jiġu eh, abbużati. Il-Kummissjoni donna qed tipprova ehm, taħbi dispożizzjonijiet 291 ta' trattat ta' funzjonament tal-Unjoni Ewropea biex bekk eh, tatina eh, proċeduri semplifikati ta' dawn ta' dawn l-artikli, mentri l-użu dawn l-artikli għandu jitqisber berreqqa u rridu niżguraw illi eh, ma jkunx eh, il-Kummissjoni ma tmurx mill-kompetenzi ma lilha. Reċentament eh, il-Parlament Elleniku ħareġ opinjoni fuq dak il-qalu l-Kunsill u l-Parlament brafta ma' prezentazzjoni u l-etikettjar tal- xorb alkoholiku u l-beħ ta' dan ix-xorb alkoholiku u fkoll ta' prodotti oħra fostom eh, dawk eh, li għandhom edukazzjoni ġeografika tipika. Fil-nota spiegattiva ta' rapport tagħna Nejdu li eh, dan kollu jeħtieġ ċertu rekwiżiti tekniċi limitati, però importanti ħafna brabta ma l-implementazzjoni ta' regolament preċedenti. Issa, Il-proposta tal-Kummissjoni x'qed tagħmel? Qed iddaħħal diversi modi kif wieħed jista' jagħmel dan li jinkludu elementi essenzjali li madankollu jmorru lil-lin minn dak li għanna f'artiklu 290 ġviri nishtiq nitlob l-Kommissjoni biex t-revedi pozizjoni taħħa u biex t-qis berreqqa kif tuża l-artikli 290 u 291 ta' TFI u grazzi il-kellim li jmiss eh, il-sur Vitalino Franas mill-Portugal. Grazie. Ha, ne niprofitta il-fat eh, li tajtuna jkerma eh, nishtiq nejt li fil-fat eh, il-parlament eh, il-membru tal-komissjoni deġa eh, għamel għamel sintesi tajba, Sir Paolo Rangel u kol għamel rapport eccellenti, rapport eccellenti mux biss riflessjoni tana unek ma u koll l-ura f'pajizna. Nishtiq namel l-ewel xie kommenti fuq livell ta' kunċetti il-Parlamenti Nazzjonali b'mod ġenerali għandhom numru ta' kunċetti bażiċi li fuqhom jsejsur wieħhom ta' fuq li hemm opinjonijiet, inizjattivi li jistaw li jistaw jittieħdu. Sa' il-mekanizmi li jidru fl-artiklu numru 12 ta' Trattat ta' Lisbona jaraw il-Parlament Nazzjonali jara l-Parlament Nazzjonali ikollu iktar rwol attiv fil-ħajja Ewropea pera dan ġeneralment limitat għal jelow l-Orange Card, ġifiri strumenti limitati, strumenti li fil-axar mill-axar ma tantx jorbtu ma l-idea demokratika kif nifmu aħna ta' parlament. ħafna drabu ma punti tekniċi, legali, illi biex nejtek wastu biex dan kollu dan l-istrument jintuża f'każijiet, f'ftit każijiet. Ġifiri, fl ħara mill-axħar qed nitkellmu dwar xi ħaġa li jistgħu jagħmluha l-Parlamenti Nazzjonali però b'diffikultà kbira. Ma nixtieq ngħid eh, li il-Parlamenti Nazzjonali wkoll iridu jaraw li jkun hemm il-ħarsien tal-prinċipju ta' proporzjonalità min-naħa tagħhom. Però għal darba ħred nitkellmu dwar prinċipju ta' sew kumpless diffiċli biex wieħed japplikaw u ta' sew diffiċli biex il-Parlamenti Nazzjonali jirrispettaw. Naħseb hawnhekk qed nitkellmu iktar dwar xi ħaġa li tolqot l-istituzzjonijiet ġudizzjarji eh, Issa, Rridu naraw, pero apparti minn dan xinu ma l-istennijiet, ġifiri, jekk kien hemm ċertu stennijiet, fuq iex kienu kol mm, ġew eletti eh, setat bħal parlament, rridu naraw li kun hemm kontrolli mill setat leġislattivi u amministrativi u ġudizzjari, rridu naraw jekk il-ħidma tal-parlament tirrispondix għall-istennijiet. Diġa smajna bil karta l-ħamra Jena nishtiq ngħid li jena favura, mhux biex eh, nużaw eh, din il-karta eh, ek, però nasib għamot, mod kif għan nistaw nagħtu seta il parlamenta Nazzjonali li wassalhom biex interessaw iktar irwieħhom fil- xogħol ehm, li għati isir minn ta' parlament Ewropew u nasab li biex nejtek bekk sa ċertu punt ikun mobli mob obbligat illi isegwi xinu għaddej fuq livell Ewropew. Naħseb li ovvjament dan kollu ehm, irrit isir b'mod eh, ġustifikat, eh, mux proporzjonat, però eh, naħseb irridu nimxu f'din id-direzzjoni anke jekk hemm bżonn nirrevedu trattat u forsi aħjar namra vizjoni jessa. Rridu naraw li kun hemm istrumenti illi eh, nitfaw fidejn il-Parlamenta Nazzjonali naf u ġifiri għet nitkelma unnek fuq kontrol tal-eżekuttiv eh, u leġislattiv punt li semma mbagħad mill-Parlament eh, mill-Sur Rangel, per eżentament għandna promozzjoni ta' dan ta' din il-karta l-ħadra li hija xi ħaġa interessanti anke li l-mekkaniżmu limitat jella li hija xi waħda diffiċli li sibu konsens wiesa bejn il-parlamenti nazzjonali differenti eh, fejn eh, natu eh, fejn qed nappoġġjaw inizjattivi bħal dan, però nixtieq nappoġġja lil dak li jgħid is-sur Ranġen, ġifieri din l-idea ta' ġimgħa ta' parlamenti Ewropej nazzjonali. Naħseb li dan jista' jiġbed interess eh, kbir. Eh, Pero forsi sta jkunna form oħra, eh, kull sena nafu l-Komissjoni toħroġ bi proposti, toħroġ bil programm ta' ħidma. Għalfejn ma jkun jiex ġimgħa Ewropea ta' parlamenti nazzjonali flimkien mal-kummissari fuq l-adozzjoni tal-parlament tal-programm ta' ħidma tal kummissjoni U bekk ukoll ikun hemm skambju, eh, il-Parlamenti Nazzjonali kun jistaw jgħidu kif jasbu, jipermettina biex ikun hemm mobilizzazzjoni kbira, jkun hemm ukoll kontroll biex nejtek eh, l-eżekuttiv. Nasib li bekk eh, għanna proposta tajba minnaħa ta' s-sorranġer, aħna għankun għetni valwawa u naraw eventualment kif nistgħu napplikawa mingħajr ma jkun għalfejn noqogħdu nbidlu trattat għaliex dan ifisser illi nitklu f'ħafna proċess ħafna iktar eh, fastidjus, però rridu naraw li eh, fl-aħħar mill-aħħar ikonna dan l-iskambju b'mod iktar effettiv. Issa, is-sur Ramon Aregi, illi huwa membru tal-Parlament Ewropej. Grazzi, President. Nixtieq ringrazzja rappreżentanti kollha tal-Parlamenti Nazzjonali, nirringrazzjakom tal-qegħdin hawnhekk Nirigrazzja li dawk illi ġew għaliex u eh, stat membru li ma batux rappresentanti u jiddispjaċini ta' dan. Nirigrazzja anka l-Sur L'Angel u anka l-esperti li qed kollom dibattitu interessanti ħafna hekk. Jiena ħankun kemm jista' jkun dirett biex nesprimi l-opinjonijiet tiegħi. Mela għandi l-impressjoni illi il-rapport dwar is-sussidjarjetà tal-Parlamenti Nazzjonali kemm minħabba l-fatt li ma rapporti tekniċi ħafna, eh, spiċċaw bħala xorta ta' rutina. Ma tantx għad għandhom relevanza. Jiena kont membru fil-Parlament ta' pajjiżi u niftakar li kont nieħu sem fir-rapporti dwar is-sussidjarjetà u il-partiti politiċi, il-gruppi politiċi fi Spanja ma kinux jaħdmu fuq il-proposta tal-komitat tagħna, konna sempliċement naqraw dawn ir-rapporti ta' dawn l-esperti fil-liġi u jekk ma kienu jgħidulna tajjeb kollox sew iva r-rapport kien jgħaddi. Jiena naħseb illi il rapporti ir-rapporti jridu jkunu ta' kwalità ola, speċjalment jekk inżommu f'moħħna li fl-Ewropa għandna ħafna stati membri illi għandhom sistema illi eh, taqassam il-kompetenzi l-reġjuni autonomi, l-reġjuni differenti. U għalhekk importanti illi dan ir-rapport ikun jinkludi l-opinjonijiet li jkunu ġejjin mir-reġjuni kif qal il-rappresentant tal-Awstrija u anka l-opinjonijiet il-perspettivi tal-minoranzi. Dak importanti biex il-rapport ikun ta' kwalità ola. It-tieni ħaġa naqbel mal-Green Card naħseb li għadija tajba u hija opportunità biex ikun hemm kollaborazzjoni f'dawn l-inizjattivi. Naqbel ukoll mal-Yellow Card imma ma naqbilx assolutament mal-Red Card mux għanqot nirreperti l-istess argumenti li semmew il-kelima ta' qabli, pero xtaqt najt li ma naqbilx. Mill-perspettiva tagħna naħseb li importanti huwa li l-Parlamenti Nazzjonali kollom dibattiti iżjed intensi u iżjed ta' spiss dwar l-Ewropa. Għawek semmew ħafna tattiċi differenti, ħafna mekkanizmi, jiena naħseb illi il-kontroll tal-parlamenti nazzjonali fuq l-attività tal-kapijiet ta' stat fil-laqat li kunem fiħtan il-konsil li importanti ħafna. Irridu nżommu f'moħħna illi minn 8 eh, snin ilu laqaw bej wieħed u ieħor meta bdiet il-kriżi ekonomika, il-Kunsill tal-Ewropa sar istituzzjoni nsejħilha jiena prepotenti, ċertu arroganza fuq l-istituzzjonijiet l-oħrajn, parlament il kummissjoni ħafna mid-deċiżjonijiet li affettwaw li ċittadini, bħal per eżempju il-governanza, il-krizi, il-krizi ekonomika, ecc., ħafna minn dawk id-deċiżjonijiet ittieħdu fil-Konsil. U l-punt huwa illi irid ikun hemm diskussjoni ta' veru fil-parlamenti nazzjonali, diskussjoni fuq id-deċiżjonijiet illi jittieħdu fil-Konsil. Dik hija opportunità perfetta biex il-parlamenti nazzjonali ikollhom karattru Ewropew biex jitkellmu fuq l-Ewropa u dan għandu bżonn jittejjeb bċertu mekkanizmi ta' kooperazzjoni. Sur Ranġel suġġerixxa xi ftit. Jiena joġbuni ma semmi oħrajn li jkun hemm pereżempju laqat mhux ġimgħa f'sena imma jkun hemm dibattiti fuq is-suġġetti li żied importanti dibattiti li seħħu fil-Parlamenti Nazzjonali forsi u jattendu kol il-membri tal-Parlament Ewropew jew jattendu l-kummissarji u hemmhekk jiġu diskussi li żied suġġetti li jaffettwaw il-Parlamenti Nazzjonali. Ovvjament kulħadd iżom il-kompetenzi tiegħu, però d-dibattitu jseħħ. U fl-istess ħin ikun hemm kooperazzjoni ikbar bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew permezz ta' komitat ta' riċerka per eżempju, jew komitat ta' riċerka, per eżempju, għek għanna komitat ta' riċerka ta' investigazzjoni fuq il-Panama Papers, fuq il-politika fiskali, kienaw komitat ta' investigazzjoni fuq l-iskandlu tal-karozzi, waqafna ħafna komitati, u dan ovvjament jinkludu wkoll involviment ta' parlamenti nazzjonali. Dan għandu jkun regolamentat għaliex fl-aħħar mill-aħħar Kulħadd għandu l-leġittimità li għandu. Parlamenti nazzjonali għandhom il-kompetenzi u l-leġittimità tagħhom u aħna bħala eh, bħala membri parlamentari Ewropej għandna l-leġittimità tagħna li tingħat għandna eh, mill-ċittadini kollha Ewropej. U għalhekk l-argumenti għaj għal ikun hemm mekkaniżmi ta' kollaborazzjoni iżjed b'saħħithom. Għaliex hemm bżonn li l-Parlamenti Nazzjonali jiffukaw iżet fuq l-Ewropa u mhux iwarbu s-suġġett Ewropew. Grazzi. Il-kellim li miss hija Sen Katarina Sobora mill-Assemblea Nazzjonali tal-Ungerija. Jekk joġobha. Grazzi Senjora President u tassew u ta' pjaċira li illi dawnek Aħna ma tassew eh, naprezzaw li nistgħu nagħmlu kummenti tagħna, eżis kollegi skont it-Trattat ta' Lisbona, ir-wol eh, u l-prinċipju ta' sem tal-Parlament Nazzjonali fl-attività Ewropea, tal-istituzzjonijiet Ewropej, din hija aktar u iktar importanti. Irridu nixtu iktar l-attenzjoni tagħna fu ehm, ir-wol tagħhom u jkun hemm ukoll eh, segwitu tal-ħidma tal-Parlamenta Nazzjonali rridu naraw eh, li eh, l-ħidma tagħhom eh, tirrifletti ruħa fil-ħidma leġislattiva Ewropea li xem hemm l-affarijiet isiru minn wara kwinti permezz ta' trialogi, però dak li tiġi hawnhekk fi Brussell iridu rrid joħroġ fil-bera. Naħseb li madwar 40% tal-proposti legali tal-Unjoni Ewropea ġew evalwati fi trialogi dan jiġtifika dak li qed ngħid, ġifieri hija 25 trialogu li jisiru hawnhekk dan kollu tafu li dan ma xejn mniżel dwaru fi trattati u l parlamenti Nazzjonali m'għandhom l-ebda mod kif ikunu jafu kif isiru dawn id-dibattiti għala volja ħafna rabi din il-pratika tintuża biex jitħaffew u jiġu jitħaffew it-taħdidiet, pero ma mxejn trasparenti f'dan kollu. Biex nejtek, dan kollu tisir bil mohbi bil-sem ta' tlet istituzzjonijiet Ewropej, il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsil. Eżis kollegi, nishtiq nifbilkom l-attenzjoni għal-fat il-Parlamenta Nazjonal ma għandhom lebda possibilita li jihdu sem f'dawn taħdediet ħafna drabi trialogi qed jirġeneralizzaw rwieħom u blabda dubju dan ikompli dajjef ir-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali kif maħsu fi trattat tal-Lisbona. B'saqsija tibqa' miftuħa u hija kif nistgħu nindirizzaw din ir-realtà gravi pero fil-fema tiegħi jkolli ngħid li applikazzjoni iktar stretta fl-aħħar mill-aħħar eh, ukoll tista' tgħeddet eh, funzjonament ġviri, rridu neħdu approċ Grazzi. Il-kelema li Mrs. Signora Prevanx Beres, membru tal-Parlament Ewropew. Kif ukoll xedaw rapporter fuq dan il-rapporter fuq dan il-rapport ta' Sur Rangele. Grazzi ħafna, jiena ta' sew mill-quta Naħseb eh, dawn tip ta' taħdidiet eh, irrid ikun iktar minnhom. Mela li dawn huma suġġetti eh, illi fil-fatt imissu ma' żewġ sovrantajiet ġifieri nazzjonali Ewropej, naħseb ċertu nostalġija ma' wkoll ċertu sens ta' twalità laqtitni l-idea tal-ġemma Ewropea un ta' kongress, xaħġa li semmi diversi drabi, u nasib li l-ura meta kienem konvenzjoni semmi l-idea ta' kongress, nasib idea tajba, titlob titlob ħafna li jieġna nifisser li rridu nqablu l-kalendari fl-imkien u naraw li kunem mobilizzazzjoni qawwija f'dik id-direzzjoni, pero naħseb li jekk iridu skambju dibattitu fejn ikonna żewġ sovrantajiet, li komplementaw xulxin, nasab li ija huwa pass eh, meħtieġ. Eh. Ħattu kol eh, nota tal-fatt li ma tantx għalfu x'ħajġi mod parallela fissa 27 stat membru meta il brexit Naħseb li tema li għandna llum għanda uh, twasanna biex nistaqsu uh, mistaqsija, ġifiri Brexit ħajf tħenna tiqa uh, biex naġustaw irwieħna naġustaw ċertu affarijiet, ġifiri Brexit, wasanna biex nistaqsu ċertu um, ċertu mistoqsijiet mutadismut għandi fuq ir-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali meta wieħed is bosta regoli jew bosta situazzjonijiet diffiċli mhux qed ngħid eh, li eh, ridna nistennew il-Brexit jew il-Brexit huwa il-kawża le, ma naħseb eh, biex ngħid hekk ikoll affarijiet saru aħjar mm, Naħseb illi dawk li xew il-Brexit ma kienx innexxilhom daqshekk fil-kampanja tagħhom, ġifieri hemm bosta realtajiet li rridu nħduhom konsiderazzjoni anke fid-dawl ta' deċiżjoni tal-poplu eh, Britanniku. Issa, nixxiqnejt ngħid insemmi eh, elementi oħra l-ewwel net eh, dibattitu fuq is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità. Jiena m'għandi l-ebda problema li nużaw kunċetti basta naslu għal riżultati. Ehm, kelli eh, dibattitu ma' Sor Filip Saga illi huwa sovranista u Klaus Hansch illi eh, kien federalista Ewropew eh, soċjalista fil-fatt Ġermani u ma fil-fatt nxierom jaqblu ġifiri, min jara eh, il-fat eh, din il-realtà ta' sussidjarja ta' min kienet jara minna u min kienet jara minn oħra ma fl-axar mill-axar dan juri il natura ta' reċiproċità ta' dan ta' dan il-konċett li jizgur eh, li rridu nevitaw huwa li kulħadd juża jew jara l-parti li jrid u biss għalfini tiegħu. Issa, l kustjoni tal-Green Card eh, kontenta illi qed tiżviluppa jena nixtieq ngħid illi din għadha tkun possibilità illi nimxu l qudiem biha u illi hawnhekk ikonna ħidma illi eventwalment terrifletti ruħha u sir f'dinamika fl-imkien ma l-Parlamenti Nazjonali fuq il-kwestjoni tal-Brexit u t-sħiħ tal-Unjoni monetarja um, naħseb li uh, jiena għattu b'moċar li ma naqbilx, ma naqbilx li kun hemm zona euro li tkun komposta biss mill parlamenta Nazzjonali m'għandix għalfejn ma jistax anzi nispjega ruħi fid-dettall, pero naħseb li kull livell parlamentari huwa marbut ma tmexxija ta' zona euro u naħseb din xi ħaġa li ma nistgħux nibqgħu sikta fuqha. Issa, fuq il-kussjoni tal istituzzjoni nazzjonali, naseb illi kif qed nara dibattitu jiżvolġi hawnhekk fil-Parlament eh, u għandna hawnhekk ukoll wieħed mill-korapporters fuq dan is-suġġett. Bosta element importanti l-ewwel net hemm dawk hemm dawk li jixtiequ jneħħu eh, kull sede eh, ta' Renju Unit. Hemm dawk li jixtiequ jitrasferixxu kollha dawn din il-lista fuq lista nazzjonali u hemm oħrajn illi qed iveċċu triq tan-nofs. Jiena fost dawn tal-aħħar għalfejn. Illa li jiex eh, naħseb illi eh, mitrattat tal-Lisbona eh, għanna skwilibriju ta' rappresentazzjoni tal-parlamenti nazjonali fil-Parlament Ewropew. Din mhix ħaġa tajba. Però biex ngħidlek meta ma jiflenniex Inka, nasab illi fl-axar mill-axar irridu naraw kif ħa niksbu ftejim fil-Kunsill, ġviri xaħġa iktar ġusta bejn l-istati membri. Permezz ta' kwota zaħira, ġviri nużaw bieċa minn din l-lista tal-membri eh, britanniċi illi jipermettu li jkun hemm bilanċ mill-ġdid ta' rappreżentanza fil-Parlament Ewropew. Dan fl-ewwel stadju, dan huwa urġenti. Ġifieri, għal għaliex hekk m'hemmx rappreżentanza demokratika suppost, din hija problema. X'namlu fuq eh, lista allura transnazzjonali kif jafu uħut minnkom eh, jena inni eletta mizmin twilu, għallura dejjem, dejjem, kemm inni eletta, eh, dejjem kont favur din il-lista transnazjonali. E niftakar però li fl-axar mandat eh, ta' etni kampanja ma ma stajċ, ma ġejt mħalli nitkellem dwar dan il-punt, pero nishtiq nejt li ma nishtiqx li din kwestjoni tiblok mm, il-bqija tal-proposti, ġifiri, eh, tajjeb li kunem proposta leġislattiva, imma rridu naraw li kunem ġarkija tal-prioritajiet. Ġifiri, priorità assoluta hija li kunem bilanċ tajjeb bejn eh, l-Istati membri għawnek eh, fiħdan il-Parlament Ewropew illi mhuwiex il-każ il li għax għanna stati membri li suppost ikollhom inqas inqas membri u oħrajn bħal pajizi li ehm, illi illi għandhom 6-11 eh, zejda, ġviri, jiġifieri, dan biex nejderkom naqra differenza li jazistu, eh. ġviri, jiġifieri, jek aħna ġirna xiena ikonna l-unarmita fil-kunsil għal dawn il-lista transnazzjonali, ovvjament li nkun favur, pero ejja ma nikkondizjonawx waħda għall-oħra li xinkella naħseb illi effettivament muħa naslu imkien. Grazzi, issa għanna zewġ kellim oħra ma. Kazimir Ożedowski, membru tal-Parlament Ewropew. Pani Przewodnicząca, e, Szanowni Państwo. President, kollegi, <clears throat> signori. Jena naħseb illi fl-aħjar interess tal-Unjoni Ewropea huwa li nippruvaw insibu dialogu politiku mal-parlamenti nazzjonali kollha kemm huma komme bħala istituzzjonijiet. Allura jiena ma naqbilx ma' sur Pernice fuq żewġ kwistjonijiet, speċjalment fuq dak li għandu xaqsam mal-presidenza ta' kwistjonijiet Ewropej fuq livell nazzjonali. Jiena naħseb illi eh, hija ħafna iktar qawwi minn qabel. Ir-referendum il illi wasal għal Brexit fir-Renju Unit jew fil-Olanda wera illi il-kwistjonijiet Ewropej huma l-fokus tagħna u ruol tal-parlamenti nazjonali biex iwaqfu l-krisi se jkun dejjem iktar, rridu nifuka għal daqstent fuq dialogu politiku mal-parlamenti nazjonali. Il-Komissjoni Ewropea sissa tkellem ma' ma' minoranzi ta' ċerti parlamenti, pero dan kien wieħed minn kif nistgħu norganizzaw il-ħajja tagħna eh, għal uh, uh, u dana kien kontra il-mandat espress mill-parlamentari għax il-parlamentari fuq livell nazzjonali kellhom il-mandat tagħhom biex jirregwardaw kwistjonijiet leġislativi mhumux biex jaġixxu għal livell Ewropew ħlif dak li jirrepreżentaw il-gvernijiet nazzjonali tagħhom f'ċerta forum. U għal din ir-raġuni ma naħsibx li għandna nitbedu wis mill-fokus tagħna. U bat il-dibattitu fuq il-red fuq il red cards, yellow cards u green cards. Dan l-istrument inħela għax ma kienx razzjonali jekk il komissjoni Ewropea t tirrispondi għal eżempi rari tal-karta tal-karta safra. Allora kien ikun realistiku, però il-kwistjoni marret eh, f'sens il-kwistjoni eh, ta' red card anki ġeja mill fatti li l-yellow card ġit ignorata. Jiena naqber ukoll l-analizi illi għamlilna sur dorn naħseb il prinċipi ta' sussidjarieta huwa huwa sempliċi għax huwa jew jew iva jew le. Kif għal ukoll is-sur Hamfel u jiena naqbel magħhom it-tnejn għax nara li miktar futur għal dialogu politiku illi għadu ma daħalx fit-trattat. Jiena naħseb illi issa E, e il-kwestjoni edha fidejn l-istituzzjonijiet u bod speċjal il-Kommissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew. Huma iridu juruna kemm verament iridu li kun hemm dialogu. U forsi, imma dan huwa forsi wes biss, u dan huwa l kommentijaj ta' Surrang u jien nixtieq nirringrazzjah tal-li organizzat dan ismieħ u biex naħdmu fuq dan il-test. allura jien nixtieq najt illi forsi tkun ħaġa tajba li impoġġu u niddiskrivu ċerti mekkanizmi li jistaw jiġu mwaqfa biex jiffaċilitaw dialogu reali bejn il-Kummissjoni Parlament u l-Parlamenti Nazzjonali mm, fuq il-prinċipju ta' proporzjonalità. Jien naħseb illi dina tkun waħda mill-elementi iktar importanti fuq ta' dan il-rapport partikolari. Grazie. Grazzi. Wasalna fl-aħħar m'għandix kellima oħrajn. Issa għal ħames minuti se nati il-mikrofonu li żewġ esperti tagħna u mbagħad lil Paolo Rangel għal konklużjoni u biex jagħti anke risposti tiegħek. Is-Sur Dorn. Grazie. Nirringrazzja għal rapporti u anke għal diskussjoni fuq rapporti illi kelli l-unur u pjaċir li neħu sen fieħ. Jena naħseb illi meċewna il-qoddim eh, fil-komprensjoni ta' situazzjoni li sibruħna fija. Għax il-kwistjoni, Ija, illi fid-diskussjoni jena notajt għallin għaz zewċ tipi ta' proposti. L-ewwel waħda jew aħjar l-ewwel grupp ta' rakkomandazzjonijiet. U dak li u dak il-grupp li jina kiku nirreferi għalih un sejjaħlu <laughs> sofistikat mod gotiku. <laughs> U lan tijaw kien il-inżidu eh, natu iktar kontenut Ewropew jew proposta biex il-parlamenti nazjonali jisiru dejjem iktar Ewropej. U jinnaħseb illi il-professur Pernice kien dak li kien iktar radikali fil-formulazzjoni tal-proposta tiegħu. U u biex ibiddel l-istituzzjonijiet Ewropew u dan inkludi anki il-Parlament Ewropew, istituzzjonijiet li organizzaw il-ħajja interna f'komunitajiet nazzjonali. Però dan probabilment se jiġi rifjutat. Anki jekk kien ir-raġunijiet kienu tajbin biex jisiru dawn il-proposti, illi fil-fatt mbagħad kienu sej eh, sej eh, eh, il-kriżi se tmur allar wara dan. Umbagħad Umbat gruppi ieħor ta' proposti li mhumiex daqshekk sofistikati. Leon Kraus kien jgħid li l-antiki kienu jibnu iktar e- bini baxx, però iktar solidu. Jiena naqbel li l-bini għandu jkun għandna nibnu strutturi baxxi u solidi. U dana jirreferi u kol għal għal-rapport. ċoħe, illi nisħu iktar fuq il-sussidjarieta, pero fl-istess ħin anki biex ikonna proposti solidi mux tan sofistikati biex inkludu kol il-kwestjoni tal-green cards. Aħna ma nafux xtej rizulta, però minn green card, però nistaw nanki nisperimentaw għax memx lebda periklu. U aħna maħnex zguri jekk aħna inkunux nistaw nibnu fuqa, però anki jekk nesperimentaw maħnex se nindistruġġu xej. U hija kwistjoni illi nistaw naħdmu mod attent grazie għal darba oħra tal-istedina u tal-li istedintni biex nieħu sem f'din il-diskussjoni u rapporter grazzi tal-rapport eh, minn di ispirazzjoni u professur Pernice. Jina wkoll nixtieq ringrazzja ta' din dawn il-mistoqsijiet interessanti u anki tal-punti interessanti u importanti li tajmu. Jena zgur li <laughs> tal-limt ħafna aktar minn dak li kontribwejt. Hemm xi tliet punti li nixtieq inqajjem f'dan il-punt. L-ewwel wieħed U xi ħaġa li nixtieq ngħid rappreżentant tal-Kunsill Awstrijak. Jiena naf is-sitwazzjoni Ġermaniża ovvjament u nara illi hemm reżistenza għall-influenza Ewropea ki l-istess ħaġa fl austria e, e, allora ninkoraġġi xik għal atteġġamenti għal kostruttiv u għal kontribuzzjonijiet tiegħek. Mbagħad it-tieni punt. Fuq il-kwestjoni ta' sussidjarjetà fuq il-kwestjoni eh, tal-proporzjonalità, il l-impressjoni li għandi jen u kif jiena nispiega il-għala aħna għanna sussidjarjetà f'sistema waħda u fl ohra proporzjonalità u kompetenza għax għalix il- orti tiddeċidi fuq il-kompetenza naturalment u dan huwa prerequisit għall-eżami ta' sussidjarjetà, però li ta' ħaġa importanti tal-kompetenza iva jew le hija kwestjoni legali u tibqa' kwestjoni legali. U allura hekk għandna deċiżjoni ċara minnaħa tal-qorti u fuq il-proporzjonalità minnaħa l-oħra hemm dottrina legali ġenerali fuq kif tiġi determinata din il-proporzjonalità u ma nistgħux ngħidu l-istess ħaġa fuq il-sussidjarietà x'din hija kwistjoni pjuttost iktar politika u għalhekk niddiskutu fuq f'dan il-korp politiku. Rridu nżommu f'moħħna dan meta nitkellmu fuq l-estensjoni tal-kriteri ta' sistema ta' Ernie Warning. E, f'kull każ dam se jiġu ikkonsiderati meta jkollna diskussjonijiet politiċi fuq sussidjarjetà għax forsi tkun ħaġa tajba li nżommu din il-qasma din id-diviżjoni, separazzjoni. Mbagħad punt ieħor fuq il-kooperazzjoni interparlamentari il marbut ma' sistema tal-green card. Jena, me diskussjoni, ni konkludi illi u għed jistaj kollu dialogu interparlamentari fuq suġġetti piuttost speċifiċi, b'mod partikolari mm, blemmi pizu mal-deputati nazjonali u għed jistaj foka fuq kwestjoniet eh, speċjali, per eżempju data protection u fuq kwistjonijiet principali li għadhom ma ġewx irsolvuti, per eżempju l-kwistjoni tal-migrazzjoni, jew anki fuq il-proċedura TTIP, dawn huma kollha kwistjoni li jistgħu jitqajmu fil-kontest ta' dialogu interparlamentari u dan il-forum mbagħad jista' jiġi użat biex eh, biex natu green card biex namlu proposta lill kummissjoni proposta illi tiġi mbata appoġġata mill-deputati mil nazzjonali fl-Europa kollha u anki mill-deputati mm, Ewropej. Mm, naħseb li proposta hekk għall eh, għal-Komissjoni tkun, tkun tajba u tkun tajnuna ħafna, tejn ħafna l-Komissjoni jekk il-proposta ja tajba, jekk ja mamura tajjeb. U mm, on nimmaġina li dawn il-deputati si għamlu bis proposti interessanti. U bekk il-green card se tkun utli u, u bekk eh, inkunu nistaw bidlu il-early eh, warning system u l-kontroll ta' sussidjarieta. Il-dinja kustjoni il-parlament dejjem jista' jagħmel u jista' dejjem joħorġu fl-opinjonijiet tagħhom fl-early warning. Grazzi ħafna għall-attenzjoni. Grazzi li żewġ esperti tagħna u issa nisimgħu eh, għal risposti tiegħu għal konklużjoni minnaħ ta' Paolo Rangel. Rangel, grazzi President. Jien ħan nitkellem fil-qosor ħafna. Ejna ra jirrexilix. Nibda bil-kwestjoni ta' red card. Għal daqstant jina naqber ma' senatur Hampl u ħafna mill-intervenzjoniet. U għad id-defenda l-possibilità ta' red card. Imma il-kompromess tiegħi ma' l-vizjoni tal-professur Pernice hija li jekk aħna għandna xi talbiet xi rekwiżiti illi huma tajbin għal yellow card huma diffiċli għal orange card u għandhom ikunu propju diffiċli ħafna diffiċli ħafna għal red card. Imma dina hija eh, għandha bżonn ta' bidla fit tri trattatu allora hija kwestjoni li mhux qed nikkonsidraw. Fuq il-green card jenna nappoċċa u qed nara li aċċettata b'mod tajjeb, eh, ma dan jista' jista' jiġi faċilitat. Allora għandu jkollna għal green card prerequisiti illi ma jkunux daqshekk eżiġenti daqs dik tal-yellow card. U naturalment, fid-diskussjoni preċedenti illi kellna f'dan il-kumitat għal dan il-rapport fuq din il-kwistjoni, kienem minn għamel kummenti interessanti, intelligenti, ċoħe illi tista tiġi użata il-green card bħala red card Għax jekk aħna diġa għandna leġislazzjoni Ewropea u intkom tagħmlu proposta biex tiġi irtirata din leġislazzjoni, allura se jkollna kondizjonijiet faċli ħafna biex noħolqu dan id-dibattitu. Naturalment din hija proposta biss. U allura dan ifisser illi ma tkunx verament problema. U għal din raġuni jiena u kol ma naqbilx mal-kollega Portugis u fejn jgħid li aħna fukati fuq ċerti setat illi mhumiex importanti għall attività parlamentari. Imma jien nixtieq infakkar illi otundu hawnhekk fakkar b'mod qawwi ħafna u li jiena naqbel miegħu u napoġġa, ċoħe illi il alba tal-kompetenza tal-parlamenti nazjonali hija propju dik tal-iskrutinju fuq l-eżekutif. U din hija ħaġa importanti ħafna. Naf naraw li hemm parlamenti nazjonali li huma għandhom eh, li huma effettivi ħafna f'dan il-kontroll, per eżempju fl-Iskandinavja, mhux biss fil-Kunsill tal-Ministri imma anke fil-Kunsill Ewropew eh, illi eh, illi pratikament huma jikkontrollaw l-indirizz politiku. U dina hija l-iktar ħaġa prinċip, l-iktar ħaġa importanti tal-Parlamenti Nazzjonali. Però aħna fl-esperjenza tagħna fl-Ewropa kollha, u mhux fil-Portugal imma f'ħafna pajjiżi oħrajn, illi it-tieni kamra għanda eh, eh setat konsultativi jew ta' sospensjoni jew ta' veto. U probabilment u għaddan il-profil tal-Parlamenti Nazjonali fil-farijiet Ewropej li jeżistu dawn il-pariri biex jirakomandaw prudenza, kautela, eh, isu ruol tal-House of Lords. U din hija kwistjoni ta' kompetenza meta jkun hemm sistema ta' żewġ kmamar jew forsi anki ta' tleta f'dan il-każ, jiena mhux qed nara li dinja kontra eh, il-ruol kostituzzjonali tal-Parlamenti Nazzjonali. Umbat, nishtiq ngħid xi ħaġa fuq is-sussidjarjetà u ngħid illi jiena naqbel perfettament mad definizzjoni tal-professor Pernice illi l-G Espress anki b b'mod eccellenti minn Mercedes Espresso illi s-sussidjarjetà hija prinċipju f'żewġ direzzjonijiet, mhix prinċipju f'direzzjoni waħda, imma u għanda sens bilaterali u għal din ir-raġuni 17 sena ilu meta jina ktib ħaġa fuq il-federalizmu s-sussidjarju ta' pro sussidjarjetà u użajt formula neutrali u sostanzjali u għat illi territorialità ottimala dan al contenuto kontenut tal-prinċipju ta' E Ġifieri għandek il-level nazjonali, eh, regionali, lokali, Eh, eh, anki internazjonali fil-livell iktar effiċenti mux etnajdu li kollox għandu jkun fuq livell iktar oli u fuq livell iktar bass, imma f'bax, imma fuq livell iktar ottimali. U dan għajwassalni anki biex nirrispondi għal Diana li għamlet kontribuzzjoni importanti ħafna, pero meta tajti li sussidjarjeta Ah, hija subordinazzjoni eh, u għazbalda għax għal din ir-raġuni hemm ħafna liġijiet li huma fuq l-Unjoni Ewropea u propri mħabba it in tal ta' suq intern u dawk li għandhom dawn il-liġi. Dana mhuwiex mhux kwistjoni ta' subordinazzjoni. u jiena naħseb illi il-Britanniċi ħadmu kol fu dan e, tal-ħolqin inter-su intern. Naturalment wieħed għandu bżonn normalizzazzjoni, armonizzazzjoni, e, ek ma nagħmlux hekk nix su intern. Mhix problema ta' subordinazzjoni, ma' problema ta' sussidjarjetà. Jekk aħna għandna su intern Ewropew rrit ikonna regoli, e, e, e, regoli interni u regoli armonizzati, inkella huwa suq miftuħ u mhux suq intern. U kif rajtu il-mistoqsijiet kienu pjuttost open, għax aħna qed norbtu fuq il-kontribuzzjoni tal-Parlamenti Nazzjonali għalija huwa ċar, per eżempju, illi aħna nistaw nkunu disponibli għal green card għax rajna illi kulħadd qed jiddefendiha. U probabilment se jkollu se jkollna nintroduċu anki opzjoni toħrajn fuq kwestjoni toħra. U anki l-idea tal ġimma Ewropea biex niddiskutu fuq kwestjoni konkreta u mhux fuq kwestjoni astratta, per eżempju il-programm tal-Kommissjoni huwa strumentajjeb għal dan it-tip ta' dibattitu, probabilment anki fuq kwestjonijiet tal l espazju tal-ġustizja, libertà eh, u u sikurtà. Anki il semestru Ewropew tista' tkun eh, suġġett konkret għal dan it-tip ta' eh, inizjattiva, tista' taħdem din il-kwistjoni. Għal da' statina kontent ħafna b'din is-sessjoni li organizzajna u ringrazzja għal darboħra, specialment id-delegazzjonijiet nazjonali għall-isforzi tagħhom u specialment għall kontribuzzjonijiet tagħhom li kienu tajbin ħafna u kienu tajnuna kbira. Grazzi ħafna. Grazzi. Speċajna perfettament fil-ħin, anzi ftit qabel, nirringrazzja lilkom tal-li ġejtu u għal dan id-dibattitu interessanti ħafna. u natu il risposti bil-rapport ta' Paolo Rangel, għal mu mhuwiex dibattitu minna il-rizultati, għax se jkun hemm rapport biex ninkludu l-idea ta' nada.